Thank you, uh, Madam Tyson. Uh, Grazie, Uh... Signora Tyson. Issa naddu għal-membri, skont il-lista ta' kellima. Sir David Gaza mill-grupp tal-PPE. Thank you, Chair. Commissioner Designate. Kommissarju nominat, fint fil-diskors ta' introduzzjoni tijak, sħat diversi drabi u għandek raġun illi ħol inta xogħol għandu jkun il-muftiħ għal kummissjoni ġdida. Għanna ta' 20 miljon ma' edha u appoċ għal uh, minu sabiex isib ix-xogħol huwa importanti ħafna fil-portafol tiegħek għandek diversi strumenti li jaħdmu fuq dan fejn indirizzaw il-diskrepanzi, nsaħħu l-mobilità, fejn anka strumenti essenzjali huma affarijiet tajbin, imma dawk li huma lesti jaħdmu eh, mhux biżejjed. Hemm bżonn ukoll disponibilità ta' xogħol, xtaqt inkunna fil xetti pjana l komissjoni sabiex toħloq il-ċirkustanzi għalli sabiex nemmassimizzaw opportunitajt ta' xogħol. Thank you for this question, I think it's... Grazie ħafna tal-mistoqsija, naħseb li hija mistoqsija importanti. Anzi, ħan nitkellem bl-Olandis. Naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna għaliex xogħol inta xogħol hija aktar kwestjoni ta' li tħarġ persuna, trid tiżgura li mobilita, trid tiżgura illi dawk li għandhom xogħli disponibbli eh, jiġu kontat ma' persuni li ma' qiegħda. Jekk rajt it-teni it-laxar l-inni gwida ta' Jean-Claude Juncker ta' dawn l-aspetti kollha ġew koperti. Għanna politika l-xogħol, kabbir bidla politika imma tkabbir hija ħaġa li għandna niżguraw ukoll hemm bżonn anke investiment kabbir mhux biżejjed trid tiżgura li tkabbir joħloq ix-xogħol. Però żgura na bżonn itkabbir Jean-Claude Juncker qal hemm il-programm ta' 300 biljun ta' investiment, hemm diversi inizjattivi illi se jiġu implementati sabiex nizguraw li jkun hemm tkabbir fil-qasam ta' riċerka u żvilupp, pereżempju rridu niżguraw illi ma jkunx hemm regolamentazzjoni żejda. Hemm diversi ostakli legali u ostakli oħrajn li jaqtaw qalb minn ħaddem u dawn l-ostakli għandhom jitneħew jew jiżarmaw. Irridu nistimulaw l-SMEs u hemm bżonn nippromuovu persuni li jridu joħolqu x-xogħol hemm bżonn niżguraw il-noħol u kapital tassu sabiex investituri ma jkunux dipendenti fuq il-banek imma jistaw jinvestu fis-suq. Nżon niżguraw illi il-provista u domanda jibbilanċaw il-xurxin dawn huma żewġ aspetti tal-midalja soċjali, tal-munita soċjali, hemm bżonn li jkun hemm tkabbir, hemm bżonn niżguraw li jkun hemm ħarsin soċjali u jkollna x-xogħol, grazzi. Uh, I'll give the floor to Jutta Steinrich. Jutta Steinrich, al grupp tal-SND. Guten Morgen, eh, Frau. Lodwa tajba, Signora Tyson. Jina nishtiq li fissem il-Partit ta' Soċjalisti Demokratiċi nil-akawek fostna. In-nies Ewropej u ankaħna qegħdin nistennew illi fil-fatt ikun hemm il-iktar kompetittivita, iżda din tkun ġusta, il-social dumping, il l-situazzjoni illegali sfortunatament huma affarijiet li qed nesperjenzaw ta' kuljum. Il-President elett tal-Kummissjoni Sur Juncker qal illi fil-fatt hemm bżonn li aħna nanalizzaw l-iktar partijiet dajfa u nuqqasijiet li għedin waslunna situazzjoni li nsabu fiha llum. X'inhuma l-problemi speċifiċi li qed tara inti llum u t-proponi b b'mod konkret ħalli nofru futura aħjar l-ħaddi tagħna zdanka l-kumpaniji fuq il-level reġjonali illi fil-fat eh, eh, jishti u kol niproteġuhom mill dan l-legalitajiet u x-xogħol ikun effrut b'mod illegali u pagien qas minn li suppost grazzi. Eh, grazzi ħafna, Sinjura. il-kwistjoni hija sensittiva ħafna u l-iktar ħaġa importanti li regoli jiġu rispettati. Din hija ħaġa li mhux dejjem naraw ara minn analiżi morna naraw id-direttiva bażika u rajna hemm bżonn nindirsaw din jew xi ħaġa oħra u ġi deċiż illi qabel ikun hemm ġestjoni permezz ta' direttiva, ġviri direttiva ta' ġestjoni, sa' responsabilità tiegħi jien li niżgura li direttiva tiġi implementata kif suppost fl-Stati membri, strumenti ġodda eh, sabiex niġildu l-abbuż għandhom jiġu implementati b'mod effettiv. Il-kollaborazzjoni bej servizzi u spezzjonijiet ta' pajjiżi differenti trid tkun żgurata hija kondizzjoni assoluta sabiex nirreġistraw suċċess. Imbagħad irridu naraw fir-realtà l-affarijiet kif ser jiżvolġu. Id-direttiva ta' ġestjoni ġral darba ta' plikka u ġar darba naraw l-affarijiet jaħdmu kif suppost, ġarba naraw li solvejna ħafna problemi jekk mhux kollha f'dak il-każ rridu nagħmlu evalwazzjoni u naraw nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra mm, Sadmentant ma nix nibżaw mid-direttiva eh, bazika li xnafu li hemm punti li jistaw jkunu problematiċi, nafu li kien hemm diskussjonijiet fuq ċertu kwestjoni ċentrali, bħal pereżempju il-salarju minimu, tariffa minima u jekk eh, naraw li hemm problemi, għanna jkollna l-kuraġġ li nevalwawhom u naraw jekk permezz ta' direttiva bażika għannis bżon riforma. Immejja nibdew nimplementaw d eh, direttiva ta' ġestjoni minnajr ma nalqu għajnejna u ninjoraw ninjoraw kollox u għanna anka nindirizzaw kwestjoni diffiċli fid-direttiva bażika danu li eh, rizzjajt jgħid meta kienet jitkellem fuq id-direttiva dwar ħaddiema. Signora McIntyre, fissem li sijar? Grazzi. Signora Tyson hawnhekk qiegħda jina. Fissem li sijar, eh, neħu għos narak hawnhekk dalodu. Fl-aħħar tal-aħħar parlament adottajna rapport bit-titlu kif tista' l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi sabiex toħloq eh, ambjent ospitabli għal negozji u startups sabiex noħol x-xogħol. Din kienet inizjattiva mill-Kumitat tal-Impjiegi U għed mill-punti li semmew kienet xejra riċenti ta' kumpaniji illi ritornaw produzzjoni u servizzi lejn Ewropa u l-opportunitajiet li dan iġib għal-ħolqin ta' xogħol. Għal daqstant nemnu li l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea għandhom opportunità ta' deb sabiex jaċċeleraw din ix-xejra u bekk iġibu x-xogħol lura fl-Istati Membri. Tkellimna dwar possibilità li nistabilixxu one-stop shops sabiex ikon opportunitaj ta' negozju u inti kif tara r-wol tal-Kommissjoni sabiex tejna niżguraw aktar postijiet ta' xogħol kontinentana. Thank you well, Mr. McIntyre. Um... Grazie, Signora McIntyre. Irridu niżguraw bla dubju illi konna klima ħjar għall-intraprizi fl-Ewropa jekk irridu postijiet tax-xogħol hemm bżonn noħolqu xogħlijiet anke fis-settur privat mhux pubbliku biss hemm bżonn investu u hemm bżonn li l-investiment ikun attrenti għal negozji għandu jkun interessanti l qed jiżviluppa u għandna jkollna l-kuraġġ illi nħadmu persuni ġodda li noħol opportunitajiet ta' tkabbi. L-istrumenti kollha li għandna għanna nużawhom. Ma nistawx ngħidu illi hemm eh, paketta maġika ħaġa waħda biss nikkonċentraw fuq biss appuntu hija kwistjoni multidimensjonali u l-ostakli kollha li naraw u li nħossu li huma inaċċettabbli u li jostakolaw it u l-iżvilupp daw l-ostakli għanna nipruvaw neħuwom u minar dubju għanna naħsbu kol fis simplifikazzjoni amministrativa. il komissjoni għal stant zviluppat eh, proċedura, strument li fl-opinjoni tiegħi jgħut li ħafna strument ta' valwazzjoni dispożizzjoni tkollha qabel nitlu fi proposti ġodda. U se nagħmluh b'attenzjoni kwistjoni importanti ħafna u eh, ħanamlu evalwazzjoni ta' deċiżjonijiet anke wara li nkunu ħadmihom Dan huwa aspett ieħor importanti u hemm bżonn li dan l-eżerċizzju issir eh, eh, bajnejn miftuħa mingħajr ma ninjoraw xejn. Irridu nirverifikaw il-leġiżlazzjoni kollha mingħajr ma ninsew il-mira ħarija. il-ħarsin u importanti ma rridu naraw kif dawn ir-regoli eventwalment jistgħu jiġu adekwati sabiex niżguraw illi kumpaniji jkun jistgħu jaħdmu b'mod effettiv mingħajr ma ninjoraw il-ħarsin. Għandi ħafna xi ngħid imma f'żewġ minuti diffiċli tirrispondi kollox ukoll u xek, però hemm bżonn ikollna klima ħjar l-intrapriż nkella mhux ser nexxielna noħol iktar postijiet ta' xogħol. Eh, Marian Hart. Grazzi, Sinjura Harkin. Fissam il-grupp tal-Alde, jkjoġbok. Ek. Grazzi. Kommissarju nominat, merħba anka fissam il-grupp Alde. Fil-risposta bil-miktub li parlament għat li sissa ma il nilqu l-numru ta' miri ta' Europa 2020 u fil-fatt. Meta ġu għal miri ta' esklużjoni soċjali u anka rati ta' impjiegi fallejna iva U Jean-Claude Juncker dal fil-fat għal għanna nevalwaw il-konsekwenzi soċjali ta' kull miżura li nadottaw. Issa, fid-daw tal-fat li l kizbit tal-Europa 2020, u l-Mirit Europa 2020, huma marbuta mal-ħidma ta' semestru Ewropew, x'tibdil hemm bżonn fis-semestru Ewropew sabiex niksbu l-istrateġija Il-miri tal-2020 pal aktar indikaturi soċjali, insaħħu l-implementazzjoni tagħhom, involviment reali mill-Parlament Ewropew fil-proċess u kull proposta oħra li jista' jkollok inti wkoll. Thank you well, mevrouw. Um... Grazzi ħafna. Hemm żewġ affarijiet fil-fatt li ma marbutin flimkien li semmejt inti u hemm bżonn niżguraw il-semestru Eh, kollok aktar saħħa dan naraw ħanka fil-lini gwida tal-President elett Juncker dan huwa responsabilità li natajna speċjalment jiena bil-portafol tiegħi. X'nistgħu nagħmlu fis-semestru sabiex insaħħu il-miri Europa 2020 u sabiex is semestru jkun iktar soċjali, għandna mm, possibiltajiet differenti. biss na possibiltajiet imma għandna anke responsabilità l perjodu li għandna qudiemna. L-indikaturi soċjali jeżistu, imma jieħdu qisu post sekondarju, jisa xaġa użiljari. Mm, nħarsu le ma ma tantx għamlu aktar fil-preżent. Li rridu nagħmlu li nagħmlu sforz. U fil-grupp tal li jmissam dan il-ftehim l-indikaturi soċjali għandhom jingħataw aktar saħħa. U naħseb illi għanna naraw nistgħux ninkludu ninkluduhom fl-istess kategorija pal-indikaturi l-analizi makroekonomika. Sabiex meta nidentifikaw problema nkunu nistaw namlu analizi fid-dettal. U dan sabiex ikonna l-fin aħjar ta' dak li qed jiġri fl-Stati membri. U dan eh, fl-aħħar mill-aħħar jiġi tradott anka fir-rakmentazzjoni speċifiċi l kull stat membru. Ħaġa oħra li rridu nagħmlu f'da semestru u li nivolvu aktar il-partner soċjali namlu ħafna rakkomandazzjonijiet imma rakkomandazzjonijiet li għandhom implementaw l-Istati membri li dun noħol u prattaforma u l-Istati membri xi kultant għom illi eh, emminet indaħlilhom eh, anka l-Parlament hemm bżonn eżerċizzju qabel l-investigazzjoni annwali tal-tkabbir eh, eh, li kunem kollaborazzjoni maħna rridu segbu l-proċeduri adekwati il-rakkomandazzjoni eh, speċifiċi għal kull pajis u fl-aħħar mill-aħħar dun nismaw il-xulxin sabiex niżguraw li dan l-istrument hekk validu jiġi użat bl-aħjar mod possibbli. Susan uh, hjertelig velkommen. Jeg sidder Grazzi, signora Karja, grupp GWNGL, merħba u grazzi għall-introduzzjoni interessanti tijak. Xtaqt nifoka fuq is-suq tax-xogħol sfida kbira qed naraw dejjem aktar li ħaddiema jinsabu taħt pressjoni sabiex jistabilixxu ruħhom bħala self-employed follows u mbagħad iwaqfu kumpaniji sabiex ma eh, minna ħaddem ma jkollux għalfejn japplika affarijiet pal maternity leave l-iktar huwa s settur tal-avjazzjoni li huwa mill-qut kienu konferenza mal-bdoti u għalunna li minħabba dan tant huma mħasba li dan qed ikollu anka impatt fuq sigurta fuq it-titjiriet għaliex hemm stress u l post tax-xogħol. Il-mistoqsija hi se tagħmel sabiex tindirizza dil-problema. X'inizjattivi ser sabiex niżguraw illi eh, min jaħdem fl-abjazzjoni kollu kondizjonijiet essenzjali din għal fl-interess tan għal Iva, l-kwistjoni ta' self-employed eh, folots hija kwestjoni ta' eh, leġizlazzjoni tiġa abbużata ma s-sarx naċċettaw dan. Min ħajħu l-inizjattiva l unet l-Istati membri, ovvjament, li imżon jagħmlu monitoraġġ adekwat u jiżguraw li regoli qed jiġu rispettati. Bla dubju, fiħdan is soċieta hemm moqsma fejn impressjoni pressjoni fuq individwi sabiex jippreżentaw ruħhom bħala self-employed, imma ma nasibx li nistgħu naqblu ma' dan. Jekk għandek individwi li qed jgħidu li se jagħmlu ta' biruhom li huma self-employed li jaħdmu għal rashom, eh, eh, le hemm regoli jekk inti persuna li tħaddem, jekk inti persuna taħdem għal rasek irridu niżguraw li regoli ġu rispettati. Din kien kwestjoni Ewropea tapplika f'kuntest transkonfinali hemm għandek persuni li eh, b'mod fals jgħidu li jaħdmu għal rasom u jfisser dan u illi dawn qed jevadu taxxa anzi leġiżlazzjoni illi jaħdimna flimkien sabiex infasluha fl-Ewropa. Dan ifisser li stabilixxejna pjattaforma fl-Ewropa sabiex niġġieldu xogħol mhux dikjarat u jiena konvinta illi rridu nagħmlu aktar sforzi sabiex niġbru aktar informazzjoni fuq livell ta' stat membru sabiex ikonna qafas ċar tal-mekkaniżmi użati sabiex niġġieldu l-fenomenu ta' nies li jgħidu li għadmu għarras u ma jkunx minnu. raw naraw x'inizjattivi se neħdu aħna. Bla dubju, hija problema u jiena naqbel ma dawk li jixtiequ jiġġieldu kontra il problema Grazzi. Jean Lambert tal-Grupp tal-Ħodor. Thank you, President, and welcome. Grazzi, President, u merħba Signora Tyson anka fil-fisem il-Grupp tagħna. Fuq il-ħolqin tax-xogħol u dak li kontettajt inti, dwar Ewropa Sostenibli. Għaliex minn perspettiva ħadranija nistgħu naraw li l-ittra ta' missjoni tal-President elett Juncker ma ta' tlebda priorità fuq eh, ħolqien in ta' miljoni ta' xogħlijiet lokali u sostenibli billi nekoloġizzaw l-ekonomija tagħna u nikkapitalizzaw fuq benefiċċji soċjali oħra li jiġu minn tranzizzjoni ekoloġika. Għanna nixtiequ naraw kif inti ser tiġġielet għal ħiliet ekoloġiċi u tranzizjoni kollha ħadronija fil-Kummissjoni ġdida b'mod partikolari xogħol tkabbir investiment, pereżempju, pakket din id-direzzjoni u forsi hemm xlet passi konkreti illi inti ser eh, tagħti priorità lejhom f'dal qasam Ja, danki wel Grazie ħafna, Signora Lambert. Attenzjoni fuq xogħlijiet ekoloġiċi essenzjali rajna fil-kriżi fejn ħafna xogħlijiet intilfu. U ma naħsibx li għanna nkunu naivu naħsbu li l-istess xogħlijiet se jiġu lura. Ninsabu f'soċjetà li tinsab taħt tranzizzjoni. Għanna problemi brabta mal-enerġija, u rridu nkunu aktar sostenibli, U dan għandu, din għandu tkun li direzzjoni bażika li għandna nadottaw, dan għandu jkun il-prinċipju ċentrali sabiex naraw kif ser nimxu fil-ġajjini. U dan għandu jkun trodott fil-politika l-impjegi kollu dun niżguraw li tranzizzjoni tkun possibbli anke fuq is-suq tax-xogħol. Irridu niżguraw il-persuni li nsabu fuq suq tax-xogħol dawk li tilfu xogħolhom jew zaza li għadhom qed iħejju ruhom sabiex jitlu fis-suq tax-xogħol illi jkollhom il-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu jistaw jiddaħlu fis-settur il-ġodda u fil-kumpaniji il-ġodda. Rridu namlu sforz reali fil-kuntest ta' taħriċ u edukazzjoni, rridu niżguraw li konna l-ħiliet meħtieġa u l-inizjattivi li għaddejjin pal komunikazzjoni l-ekonomija ġdida na xolit ekoloġiċi dan kollu mhuwiex marġinali Dan huwa ċentrali għal soċjetà li eh, tinsab taħt tranzizzjoni. mżon ikonna l-kuraġġ sabiex ninvestu f'proġetti ta' innovazzjoni għandna jkollna l-kuraġġ sabiex nesperimentaw u rridu niżguraw illi nużaw l-istrumenti li għandna fl-Ewropa għal dan Grazzi. Grazzi ħafna sa Laura Agra għall-DFTD. Jek Grazzi ħafna, Signor Presidenti, Aziz kollegi, Honorable Tyson, inti taf illi f'pajjiżi bħalissa hemm kwistjoni li għandha x'taqsam ma' ċittadinanza li tippermetti lil dawk illi fil-fatt ma jisibux xogħol li nataw għajnuna sabiex finanzjar sabiex ikunu jistgħu jsibu xogħol ieħor. Iżda fl-istess ħin aħna qegħdin naraw li din il-persuna tkun qed tagħti lura dan l-impenn soċjali eh, li tkun irċiviet. Inti tafu li dan huwa strument importanti ħafna sabiex aħna ngħinu lill ċittadini tagħna issa li għaddejjin minn dal-perjodu ta' sterità. Inti taħseb li l-pajjiżi kollha għandek tatjon pariri li għandhom jihdu impensa biex jgħatu din lajnuna eh, għabbażi ta' ċittadinanza u minħabba li inti għandek xogħol importanti ħafna anzi l fundamentali f'dan il-perjodu li għaddejjin minnu bħalissa. Jiena nixtieq eh, eh, Nfakrek fuq l-impenn rridu nieħdu li rridu nerġgħu nagħtu l-fiduċja fi l-ċittadini, l-fiduċja li huma jistgħu jpoġġu fina. Grazzi. Grazzi ħafna. Paga minima għal ħaddima naħseb illi fis-seklu 20 aħna rridu garantixxu dan lil ċittadini tagħna is soċjetà għandha tħeġġeġ liċ ċittadini sabiex jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom u rridu ngħinu lil dawk in-nies illi għal xi raġuni jew oħra mhumiex qed jirnexxilhom isibu xogħol iva għandhom ikunu protetti u naħseb il-paga minima hija xi ħaġa li tista' tenna ħafna f'dan ix-xogħol. Naħseb li jekk ikolli nirrakkomanda x'għandu jiġi fil-pajjiżi kollha iva naħseb li waħda mir-rakkomandazzjonijiet tkun li għandu jkun hemm paga minima fil-pajjiżi kollha. Però aħna m'għandniex il-mezzi illi nistgħu nipponu li dan għandu jsir fl-Unjoni Ewropea kollha għandna trattat li rrid ikun irrispettat u naħseb allura li fuq il-livell Ewropew aħna nistgħu nistimulaw, nistgħu noħorġu b'rakkomandazzjonijiet iżda ma nistgħux nimponu.

xejn fuq ħadd u aħna diġà qegħdin noħorġu ċertu rekomendazzjonijiet li huma speċifiċi għal ċertu pajjiżi u qegħdin noħorġu b'dawn is-suġġerimenti. Ġifieri aħna din nippruvaw naraw kif nistgħu niġġieldu kontra l-faqar u kontra l-esklużjoni soċjali. Dan huwa wieħed mill-istrumenti iżda mhuwiex biżejjed. Aħna rridu niżguraw li kulħadd ikun attiv, rridu ninvestu iktar fiċ-ċittadini tagħna, rridu naraw li ċittadini tagħna jkollhom l-opportunitajiet sabiex joħorġu lilhom infushom mis-sitwazzjoni ta' faqar ħalli ikun ikunu jistgħu jerġgħu jsibu xogħol u jerġgħu jitħlu fid-dinja tax-xogħol. Aħna iva naqblu illi l-aspett tal-paga minima u aspetti oħrajn huma importanti ħafna iżda l-paga minima m'għandix tkun nassa fija nnifisha, aħna ma nixtiequx illi n-nies iserħu fuq din il-paga minima u jifu emmek jistaġnaw naħna rridu nżommu bilanċ bejn il-paga minima lajnuna finanzjara li tista' tinata u bejn il-ħeġġa li wieħed ikollu sabiex jerġa' jisib xogħol, jerġa' jidħol fid-dinja tax-xogħol. Aħna fl-Ewropa qegħdin nippruvaw nappoġġaw lill-istati membri fit-tfassil ta' budget ta' referenza dan aħna iva nistgħu nagħmlu fuq il-livell Ewropew ħalli eh, nkun nistgħu ngħin ma nistgħux ninsistu fuq l-introduzzjoni ta' baga minima bħal dik. Grazzi ħafna il-kollega Limes, l-onorevoli. Sinjura Komissarju nominata, nixtieq li nsaqsi zewġ mistoqsijiet nixtieq li tini tweġiba speċifika li ma inizjattivi leġislattivi u mhux leġislattivi inti sabiex aħna nkunu nistgħu ninkludu lil nies li għandhom problemi eh, joħtiġijiet speċjali dawn huma l-iktar nies li jkunu vittmi ta' kriżi ekonomika u soċjali fil-Greċja hemm ħafna nies li għandhom dawn il-ħtiġijiet speċjali u ma jistgħux iħallsu għal kura fil-istarijiet, dawk li għandhom problemi anka ta' natura psikoloġika ma jistawx jamlu lebda program ta' taħriġ u fl sessin għandhom bżon li jena ta' kura ta' s-saħħa. Inti tkellimt fuq suq wahdini ta' xor fl-Europa u tkellimt ħafna fuq il-mobilta. Taħseb ma taħsebx li dan jista' wassal immigrazzjoni qawwija minn pajjiżi ta' nofsinhar li jiġu mil-Greċa, per pereżempju jmorru fil-pajjiżi ta' Tramuntana, in-nies li huma l iktar kapaċi fil-pajjiż tagħna ħajmurru allura jsibu xogħol fil-pajjiżi tat-Tramuntana u dan jista' wassal għal brain drain. X'tista' tagħmel fuq situazzjoni problema bħal dik? Grazzi ħafna. Ningrazzjak eżis kollega tal-mistoqsijiet tiegħek. Inti għat ħafna mistoqsijiet fl-imkien ħan iprova nwieġeb minn kelma tanċanna ħafna ċansa biex nwieġbu. Mela xħana ma sabiex nieħdossib in-nies li għandhom diżabilità jew ħtiġijiet speċjali l-ewwel nett aħna irridu inħarsu il-dera tagħhom l immarġni tagħhom fajnejn in-nies. Aħna irridu infakru li ċittadini tagħna li ma jfissirx li jekk inti għandek diżabilità ma tista' tagħmel xejn. Aparti minn hekk aħna rridu nimplementaw u nosservaw eh, l-implementazzjoni tal tal-in-leġislazzjoni li tħares iċ-ċittadini bid-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol irridu narraw dawn in-nies li għandhom diżabilità jew ħtiġijiet speċjali kollha maċċas xorta waħda suq tax-xogħol u apparti minn hekk aħna konna firmajna konvenzjoni tal-flus maquda li kienet edha tistabilixxi numru ta' drittijiet fundamentali għan nies li għandhom diżabilità u naħseb li jkun tajjeb li aħna naraw kif nistgħu nimplementaw din il-leġislazzjoni fil-prattika sabiex inkun iktar speċifika fil-futur qarib forsi nkunu nistgħu nimplementaw leġiżlazzjoni dwar it-tisħiħ tal-aċċess tas-suq tax-xogħol għal persuni li għandhom żvantaġġ minħabba id-diżabilità tagħhom. Aħna nixtiequ li minħat tal-Kummissjoni noħorġu bi proposta alternattiva ħalli verament ikun hemm suq waħdini għal prodotti servizzi u anke għal ħaddiema illi fil-fatt għandhom ċertu diżabilità anke dawn il-ħaddim għandhom ikollhom aċċess kemm għas-suq tal-prodotti u servizzi kif ukoll għas-suq tax-xogħol. Issa dwar il-mobilità. Il-problema li semmejt inti l-biża li jkun hemm ħafna nies li għandhom ħiliet u li huma mħarġin ħafna li jitilqu mill-pajjiżi tan-nofsinhar biex imorru l-pajjiżi oħrajn. Jiena naħseb illi l-mobilità tal-ħaddiema hija xi ħaġa pożittiva din tista' toffri ħafna vantaġġi kemm fuq l-iskala żgħira iżda jista' jkollha u koll effett anka fuq livell makroekonomiku tal-ekonomija kollha kemm hi. Għad raġuni jiena nibqa' ninsisti li l mobilità rridu nħarsu għall mobilità tal-ħaddiema ta' masman. Sinjura eh, kummissarju kandidata, inti ilek taħdem għawek fil-Parlament Ewropew u dejjem ippruvajt kemm huwa importanti illi aħna noffru l-valur miżjud konkret li ċittadini u li ċittadini kunu jistaw iħossu li dawn l-effetti pozittivi u l-valor mizju. Taħna nafu li għanna 26 persuna, miljon persuna li huma edha. Inti xħat bek tamel fuq il-garanzija ta' zaza. Nafu li ħafna minnom huma zaza, hekta minn 5 miljoni huma zaza. X'tista' tagħmel inti bħala kummissarju? Kummissarju Tyson, x'nista' nistennew minnek? Kif tista' inti tgħidilna kif bek tuża din dan l-instrument u din l-inizjattiva, aħna nafu li kellu jkun hemm 6 biljun euro wkoll illi kien kellu jkun vestit f'din l-inizjattiva iżda dan l-effett ma nħasx. Allura fil-fatt ma tqasmux sewwa dawn il-fondi jun kella ma kienx hemm irrida li wieħed jieħdu azzjoni, nix nkun naf minn għandek. Grazzi ħafna, Aziz kollega Surman. Iva, tassew, aħna meta inħarsu lejn il-problema tal-qat, specialment il-qat fost iż-żazax, aħna edin naħsbu fuq dawk il-5.7 miljun persuna li huma żgħażagħ li m'għandhomx xogħol u lanqas bħalissa ma huma fl-ebda programm ta' taħriġ jew edukattiv. Jiena naf illi il-fondi huma lokati iżda l-fondi mhumiex qegħdin jintużaw. Il-garanzija għażaża bħala strument irid ikompli jkun ikkonsidrat u l-Istati Membri qegħdin ukoll jieħdu ċertu impenni sabiex jiżguraw illi iż-żgħażagħ jistgħu jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol u jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jiena naħseb illi wara xi tliet xhur jew erba' xhur minn meta huma jsiru qiegħda jew nkellem minn meta huma jitilqu mill-iskejjel għandhom ikunu diġà qegħdin jaħdmu x'imkien jew inkella qed f'xi programm ta' taħriġ. Dawk l-istati membri li mhumiex qegħdin jużaw l-inizjattiva taż-żgħażagħ għandhom iħarsu li żgħażagħ ta' pajjiżhom ħalli jaraw li żgħażagħ tagħhom ikun jistgħu jagħmlu tranzizzjoni bla xkil mill-iskejjel u mill-programmi ta' taħriġ għad-dinja tax-xogħol. Issa aħna permezz tal-inizjattiva ta' żgħażagħ nistgħu nagħmlu fuq il-livell Ewropew diġà sar ħafna diġa sar ħafna allokazzjoni ta' fondi l ewwel qabel kollox aħna diġa edna lill istati membri li huma jistgħu jresqu l-programmi operattivi sas-sena 2014 ta' din is-sena kien hemm xi stati membri li mamlux dan, iżda aħna qegħdin nippruvaw nielu dawk l-istati membri li diġa resqu programmi bħal dawn. Qegħdin norganizzaw seminars ħalli nispjegaw lill-istati membri kif għandha taħdem din l-inizjattiva qegħdin naraw kif il-programmi għandhom ikunu implementati, ħalli naraw kif din l-inizjattiva tista' tenna nelbu din il-problema u eh, fil-fatt nħdossi il-proċessi amministrativi wkoll. Grazzi ħafna Sur Simon. Iva, dwar id dirattivu tal-posted workers, il-President Juncker kien ċar ħafna fuq il-weda li tana ġifizjoni ta' direttiva tal-posted workers u li din revizjoni għanda sir issa u mux tibqa tkun posposta l-qoddim iżda inti kemm fit tweġibiet bil-miktub kif ukoll l tweġibiet lettat illum kont vaga ħafna inti tkellem fuq direttivi oħrajn iżda mhux fuq il-punt ewlini li qed nitkellem u eh, minħabba illi aħna qegħdin naraw li s-sistema li għandna bħalissa qiegħda id fil-bażi legali tad-direttiva li aħna għandna diġà fis-seħ palissa illi verament għanna bżon bidla sabiex vera naraw bidla. Inti ħatikser il-weda tas sur Juncker, iġifiri li ma tamilx il-revizjoni ta' din id-direttiva ta' posted workers, jek besibek iżom din il-weda, xbesibek tamel bħala azzjoni eh, konkreta e, u ma taħsibx li verament għanna bżon li konna azzjoni u mux sempliciment wedijiet li ħassir revizjoni għalli mux kollox jibqa biz duħan iżda naslu għal-azzjoni. Iva, grazzi li t l-opportunità sabiex niċċara l-pozizjoni tiegħi fuq din id-direttiva. Aħna adottajna din id-direttiva tal-infurzar li għadda tidħol fis-seħ, rridu nikkontrollaw l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Mbagħad irridu naraw jekk din id-direttiva se twassal għat titjib li aħna qegħdin nistennew. Naturalment id-direttiva tal-posted workers ħassegwi ir-regoli li aħna diġà ftehemna dwarhom. U aħna wara reviżjoni naraw jekk jkun hemm bżonn ta' iktar azzjoni għandha tittieħed u aħna naturalment għandna bżonn il-inħarsu lejn ir-regoli li huma marbutin ma' kull leġislazzjoni u naraw jekk dawn ir-regoli għandhom xikunu adattati, jekk ir-regoli illi fil fattu waslu għall-implementazzjoni ta' ċertu direttivi meċin tajjeb ma jkunx hemm bżonn ta' bidliet, però aħna rridu nagħmlu evalwazzjoni u rridu jkollna diskussjoni tajba wkoll mal-partijiet interessati ħalli mbagħad inkun nistgħu niddeċidu. Jekk hux ħajkollna bżonn li nagħmlu reviżjoni ta' din id-direttiva li qed issemmi inti, però Kifetlek, jiena ek għan iprofa naħdem, naf illi din hija kwistjoni li għal ħafna hija kwistjoni sensittiva, hemm ħafna illi ħossu li din isa l-kaxxa ta' Pandora li jekk tinfetaħ hemm ħafna affarijiet oħra rridu nindirizzaw unbidlu. Il-prinċipju però huwa prinċipju ewlieni importanti hemm bżonn li jkun hemm il-ħelsin li wieħed jipprovdi ċertu servizzi. Aħna ħafna drabi qegħdin nitkellmu fuq ħaddiema li jintbatu jaħdmu fi stat membru ieħor, jiena naħseb li dan huwa prinċipju illi għandna nibqgħu eh, nappoġġaw u Jean-Claude Juncker meta tkellem fuq din il-problema, kienet identifika l-problemi li aħna għanna fis-suq tax-xogħol aħna naturalment ħan indirizzaw il-problemi li nħabtu wiċċna magħhom. Iżda l-ewwel qabel kollox irridu naraw illi aħna ħan evalwaw is-sitwazzjoni, evalwaw id-direttiva, naraw jekk ir-regolamenti kienu implementati kif suppost mbagħad nistgħu nerġgħu nħarsu mill-ġdid lejn is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna Sinjura President, l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel għal żvilupp demografiku li għandna bħalissa. Il-politika tal-familja ma tasibx li għandha bżonn tkun ikkoordinata aħjar meta aħna ħanitkellmu kontra il-diskriminazzjoni, diskriminazzjoni ta' ċertu familji u kol anka fissu intern u l-fat li aħna nishtuq li konna politika favur il-familji u li konna din l-istrateġija favur il-familja. Inti għandek l-istess interesse kif għal u għejat Jean-Claude Juncker Inti tkellimt ukoll fuq kultura ġdida tal-ħaddiema fl-Ewropa. Ma taħsibx illi l-ġlida kontra id-depressjoni u l-istress fuq il-posta xogħol hija ġlida importanti ħafna. X'tista' tagħmel ukoll fid-direttiva tal-ħaddiema? Ma taħsibx illi wkoll il-ħarsien tal-fatt li n-nar ma il-ħaddima ma jaħdmux hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll. Grazzi. Iva, dik mhix mistaqsija waħda kienet kienu ħafna mistaqsijiet f'daqqa fil-fatt. Ħanipprova nwiġibhom kollha ma. Dwar l-istrateġija l-politika għal-familja, din hija kwistjoni li hija fil-kompetenza tal-Istati membri, però għandna bżonn li jkollna politika li tista' tippermetti li wieħed ikollu familja, iridu inħeġġu il fat li kulħadd jazel li kullu familja rridu nġildu kontra l-esklużjoni. Jekk intom qegħdin tejdu li aħna rridu ħaddiema li jkunu kwalifikati, naturalment dan jibda mill-familja, minn nukleu tal-familja fejn wieħed jibda bit-tajjeb irridu nappoġġaw lil familja ħalli bekk naraw li jkun hemm istituzzjoni tajbin għal ħarsin tat-tfal bħal kindergardens, kejjel, eccetera aħna rridu nifukaw fuq e, il-dinja tax-xogħol iżda naraw li jkun hemm bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u l-kura li tista' tingħata l-familja. Importanti li kulħadd ikun jista' jżomm dan il-bilanċ U dan nistgħu nagħmlu aħna permezz ta' implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni tajba u ġusta tax-xogħol. X'nistgħu nagħmlu aħna għall-anzjani fis-soċjetà? għall-anzjani irridu naraw li huma jibqgħu attivi fis-soċjetà mħabba li għandna bżonn dawn in-nies illi huma anzjani, għandna bżonn illi huma jibqa' jkollhom aċċess għal taħriġ u um, talim matul il-ħajja tagħhom anke meta huma jikbru. Aħna nixtiequ li nħeġġu liċ-ċittadini tagħna jkomplu jihdu interess, jkomplu jedukaw irwieħom, jkomplu jihdu programmi ta' teħriġ importanti li il-ħaddima tagħna jibqgħu jiżviluppaw ħalli dejjem ikunu jistgħu jitħadmu. Umbat, f'dak li għandu xieqsam il-pensjoni, pensjoni diċenti, naturalment aħna rridu naħdmu kif diġa edna u fi rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż aħna diġa semmejna dan il-punt. Grazzi ħafna Sinjura Beċerra minna tal-grupp tal-alde. Grazzi ħafna, signora Tissen, għawek jina. Mela, Il-Kummissjoni dal-aħħar tkellmet dwar l-idea li forsi nistaw jistaw jirtiraw direttiva tal-maternità, però fis-sena 2002 aħna rajna li kollox waħel fil-Kunsill. Aħna rajna li kienem ħafna presidenti differenti tal konsil li provaw iċaqal u daqxejn ix-xogħol fuq din id-direttiva. Aħna bħala istituzzjonijiet rridu niżguraw illi l-ħaddiema tagħna ikunu koperti, ikunu mħarsa li jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom sew. Anka eh, f'dak li għandu xaqsam in-nisa, n-nisa illi ikunu tqal, kif nistgħu niżguraw li jkun hemm bilanċ bej il-familja u x-xogħol? Kif nistgħu niżguraw li anka l-missirijiet ikunu jistgħu jieħdu il-vaganzi sabiex jieħdu ħseb it-tfal? Aħna nafu li dawn huma problemi għal 500 miljun ċittadini Ewropej issa fis-sena 2010. Inti qed li inti kieku tkun favur il-kelima Nqatala l-mikrofonu, prezidenta waqfita. Nistan saqs il-mistoqsija saqs il-kollega, Iva diġa edina xar minuti tard, dan ifisser li ħames kellima mux ħajkollhom l-opportunità li jisaqsu din il-mistoqsija tagħhom. Naħseb sinjra tissen, inti fimt dak li xtaqet issaqs sinjra Beċerra, jekk joġbok. Iva naħseb fimt. So mela, għaziza kollega, il-maternity leave, il vaganzi li jisaw jittihdu sabiex l-lom tkun tista' tieħu ssib l-itfal dawn u dinja dan huwa strument li huwa bbażat fuq ċertu affarijiet li aħna diġà ftehmna dwarhom. Il-Kummissjoni kienet proponiet illi għandna jkollna sistema ġusta din kienet proposta li kienet diskussa wkoll fil-Konsil u naħseb li huwa importanti ħafna illi l-om tkun tista' tieħu il-liv tal-maternità. Aħna rridu naraw l-tfal ikun hemm min jieħu ħsiebhom u l-missirijiet ukoll għandhom xogħol importanti, għandhom responsabilità x'jassumu jekk kollhom it-tfal. jiġifieri aħna mhux biss inħarridu ħarsu lejn l-om fil-familja bħala dik li kollha responsabilità ewlenija. Ma nsibx li aħna rridu npoġġu din ir-restrizzjoni fuq eh, l-ebda wieħed mill-ġenitur, mill-ġenituri rridu naraw illi huma jkollhom l-għażla aħna rridu niddiskutu ma daw kollha li huma involuti u rridu nkunu lesti li naħdmu fuq bażi gradwali fuq dan il-punt aħna fil-Parlament Ewropew konna qed nipproponu 20 ġimgħa kien hemm jipproponi 22 ġimgħa forsi dak huwa perjodu twil wis. Jiena naħseb li rridu naraw li nieħdu pass il qudiem irridu npoġġu bil-qeda madwar mejda mal-imsieħba soċjali ħalli naraw jekk aħna nistawx ikollna iktar sforzi naħdmu iktar ħalli bekk inkunu nistaw xu anka il-possibilità l missirijiet jieħdu l-vakanza biex jieħdu s tfal Grazzi ħafna s-surħijarek, l-gwe. Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju, nominata Inti semmejt ħafna prioritajiet bħal ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol u dialogu soċjali. Taqbel inti illi hemm bżonn illi toħroġ b'inizjattiva oriġinali li tinvolvi lilkom il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions u l-Kumitat tagħna li TUC ħarġu b'inizjattiva għall investiment u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol xtaqu illi jużaw 2% tal-flus li huma it-tħur tal-Unjoni Ewropea għal dan il-għan xtaqu li joħolqu xi 10 miljun post ta' xogħol differenti permezz ta' din l-azzjoni inti lesta li tieħu impenn sabiex taħdem flimkien magħhom f'din l-inizjattiva. Aziz, aziz kollega, jina ħajkolli nejd u nammetti li għadni ma analizzajċ sew dan il-pjan, pero kiku jina nkun kontenta li kolli iktar relazzjoni tajbi ma l-imsiħba soċjali, jina naf li l imsihba soċjali ma tanċu ma kontenti u li dialogu soċjali bħalissa mux sejjer daqsek tajjeb, mux eh, miex daqsek tajjeb daqskem kemm qabel għandna sitwazzjoni diffiċli ta' kriżi ekonomiku u soċjali illi qiegħda tpoġġi lil imsieba soċjali f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Jiena naħseb illi dawk illi kienu responsabbli għal um, dialogu soċjali u li ħajkun responsabli anka fih dan il-Kummissjoni l-ġdida, rridu flimkien nitkellmu mal dawk li ħadmu mal ITUC mal-imsieħba soċjal ġifieri aħna rridu naħdmu flimkien mal-imsieħba soċjali rridu nisimgħu it-ħassib tagħhom u l-inkwiet tagħhom. U jekk eh, Eh, dwar dwar l soċjali żgur nista' nassigurak illi jiena żgur ħan nipprova ngħin id-dialogu soċjali hija xi ħaġa li tista' tgħin lis-soċjetà. Mhix xi ħaġa li aħna rridu nissapportu, anzi dawn huma nies li jistgħu jgħinu lil ħaddiema tagħna huma jafu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol u meta aħna nkunu qegħdin nadottaw leġiżlazzjoni f'dan il-qasam irridu nissimgħu li dawn l-imsiba soċjali jgħiduna xedin xiet jiġri fir-realtà. Aħna nafu li jekk aħna nkunu nistgħu nqisu dawn l-affarijiet aħna nkunu nistgħu naraw illi eh, bekk aħna jkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni aħjar, però jiena lesta li kolli dan it-dialogu soċjali ħalli nkun nista' nifhem aħjar xi situazzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Lambert. Sinjura Tyson, kif qed inti fl-introduzzjoni tiegħek il-Parlament Ewropew diġaħa pożizzjoni b'saħħitha ħafna sabiex it-tmexxija ekonomika u soċjali għandhom jimxu jitfit u għandhom jkunu trattati fuq l-istess livell aħna bħalissa qegħdin nisimgħu ħafna dwar dan minnaħa tal-President Juncker, però għadna mħazbin ħafna minnaħa tal-Kummissjoni l-ġdida intom lesti illi tinkludu l-aspett soċjali fit-tmexxija ekonomika, inti fil-Kummissjoni Ewropea ħajkollok il-possibilità li tanalizza l-proposti li ġejjin minnaħa tal-kummissarji l-oħrajn li jistgħu jwaslu għal iktar faqar u għal iktar nuqqas ta' ugwaljanza ħalli bekk aħna verament nil-qulanijiet tal-Europa 2020 ħalli naqsu l-livell tal-faqar u jekk inti bessibek tagħmel dan kif bessibek tnaqqas ir-riski ħajkollok il-poter illi pereżempju tkun tista' tuża il vito ħalli twaqqaf xi proposta jew oħra li mhix tajba għal um, soċjetà tagħna. Grazzi ħafna dwar it-tmexxija ekonomika, jina naħseb illi hemm ċertu linji gwida ċari ħafna. U Jean-Claude Juncker u koll għal xinu ma l-prioritajiet u għalhom b'mod ċar naħseb li dawn l-prioritajiet japplikaw għalija u koll jina u koll irrit nara illi itħassib soċjali jgħat ta' spazju, ta' attenzjoni u importanza. Issa, ħatma għandu id-dritt tal-vito fil-Kommissjoni, aħna naħnu bħala grupp, din kienet ix-xewqa tal-President elett Juncker u kulħadd bħala kummissarju nominat jixtieq li jaħdem fi grupp ma' ħaddieħor. Aħna nixtiequ naħdmu bħala eh, grupp kollha flimkien ħalli naraw li jkun hemm bilanċ li jkun dejjem qiegħed jintlaħaq li jkun irrispettat l-indikaturi soċjali jridu jkunu żviluppati aħjar. U fil-litra tal-missjoni tiegħi jiena kon diġa li hemm il-bżonn li aħna jkollna analiżi anka fis-semestru Ewropew u aħna rridu wkoll nqisu dak li qiegħed jinstab u dak li qed ikunu r-riżultati ta' din l-analiżi fil-leġizlazzjoni tfassil ta' leġizlazzjoni aħna rridu niskuraw li jiġri x'jiġri dejjem nirrispettaw l-għanewlin, ġifieri li aħna rridu naqsu il-livell ta' nies li qegħdin jgħixu fil-faqar. Aħna mhux biss rridu nitkellmu fuq it-taxxa, aħna rridu naraw x'inhuma il-kawżi ta' dawn il-problemi tal-faqar u nuqqas ta' ugwaljanza. Aħna edin ninvestu ħafna fi programmi ta' taħriġ, edin nanalizzaw kemm jista' jkun is-sitwazzjoni. U naħseb li jista' jkollna programm ta' appoġġ ukoll li forsi rridu naraw jekk hux ħajkun hemm bżonnu anke l-qudiem. Iżda irridu niskuraw li kunem ukoll evalwazzjoni soċjali bħala parti ta' dan kollu. Għandna bżonn ta' impatt soċjali. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Begin Tizzjana. Grazzi, Komissarju eh, nominat Iva, l-Europa hemm ħafna impenji eh, soċjali il- six-pack, il-fiscal compact, imma u kol em it-taħriġ, ir-riċerka, hemm fuq dawn inti stess semmejtom li għandhom bżon jiġu esklużi mill-3 ġifiri u għax huma dawna eh, u koll jekk ma jiġux esklużi mela tista' tkun uh, problematika. Inti tissi taċċerta li dawn l-investimenti jkunu uh, esklużi mill-kalkoli fuq id-deficit eċċessiv u mbagħad il-programm dwar iż-żazax. Iva dan wera li kien mhux effiċenti fil-pajjiżi tal-Mediterran għax forsi dawn qed nippruvaw nagħmlu copy and paste minn uh, programmi li jeżistu fit-tramontana tal-Ewropa. Inti ma tarax li il-metodoloġija ta' implementazzjoni tkun differenti skont kull pajjiż differenti, hemm fost e, xi pajjiżi Ewropej il-rata ta' qatt vera kronika, inti ma taħsibx li il-kontrolli jista' jkunu aħjar u l-użu tal-fondi Ewropej jista' jkun aħjar e, għax kull ma nħoloq sit tal-internet biss. Sinira Tyson. Mikrofonu. Grazzi ħafna. Grazzi għal dik il-mistoqsija mela x'nistgħu ngħidu dwar il-flessibilità fis-six pack u l-ftejmit tagħna budġetarji jiena naf li dina kwestjoni ferm sensittiva. Iva kellna ħafna diskussjonijiet li saru fil-Parlament waqt uh, l-aħħar mandat kien hemm fejn uh, kien hemm leġislazzjoni li ġiet implementata rridu nużaw il-flessibilità li tiżisti imma rridu nimxu mar-regoli. Ħafna mill-kriżi seħet minħabba eh, dejn zejjed fuq livell privat u pubbliku, aħna provajna ntejbu din is-sitwazzjoni permezz tal-leġislazzjoni differenti u nista' nippruvaw nżommu ma' din il-linja. Ma nistgħux aħna nkomplu naħsbu li se nsolvu l-problemi tagħna billi noħol u iktar dejn, imma hemm iktar flessibilta għandna l-patta stabilità u tkabbir għandna nużaw dan kemm jista' jkun u r-riżultat huwa eh, li l-intenzjoni ta' dan il- din il-Kummissjoni. Aħna rridu naċċertaw li hemm l-investiment li jkun hemm flessibilità, imma dan ma jfissirx li xi investimenti mhux ħajġu notifikati. Jekk xi tibdiliet strutturali jiġu introdotti u dan jfisser li inti ma tistax tikseb il-miri eh, ta' nofs iż-żmien, mela mbagħad ħajkollok hija bżonn tipposponi d-data ir-riformi rridu jisiru mal ftejmiet ukoll irridu jiġu mħarsa dwar il-garanzija żgħażagħ u l-inzjattiva żgħażagħ jiena ma naħsibx li nistgħu nadmu bi approċċ li jotta l-kulħat jeżistu problemi differenti għal pajjiżi differenti kien hemm problemi strutturali qabel il-kriżi li saru għar minħabba l-kriżi rridu nistudjaw l-kwistjoni speċifiċi fl-istati membri differenti u għandna u soluzzjoni skont l-istat individwali ma l-istat l-istati membri li joħorġu bil-programmi operazzjonali li um, huma um, tajbin għal pajjiżi individwali għal mhux affiljati Sur Martin, jiena ġejt let reċentament u nisma ħafna nis jitkellmu fuq il-faqar li n-nis jispiċċaw mingħajr dar Għanna l-istrateġija 2020 imma dana wasal għal riżultati ħżina x'nistgħu ngħidu dwar l-indikaturi, rapporti nazzjonali, nazzjonali li mm, l-investimenti soċjali jiġu esklużi mill-kalkoli ta' deficit nazzjonali x'ħan għamlu aħna? Tuna pass eh, zaħir biss il-qoddim, jena nishtiq nitkellem dwar kwistjonijiet, min jista joħloq il-postijiet ta' xol, eh, xie kawza il-qat, l-SMEs u mam joħol u xie design fil-mija tal-impiegi u ċittadini anzjani qed jitilfu x-xogħol tagħhom. Aħna ma nistgħux eh, nippermettu l-liberalizzazzjoni minar xkil. U il-protezzjonizmu jekk ikun iktar intelligenti u immirati dan jista jaħdem fuq dan jiet u um, l-industrija tista' tikber l-industrija lokali. Grazzi ħafna, Sir Martin, grazzi għal dik il-mistoqsija. Inti tkellimt dwar ħafna punti, interesaqt ħafna punti Inti ma tistax eh, tistenni nati eh, tweġibiet sempliċi għal eh, mistoqsijiet komplikati. Il-problema ta' għat ħafna iktar komplikata milli ħafna nies jaħsbu u għandha x'taqsam għal fatt li s-soċjetà tagħna qiegħda f'tranzizzjoni għandha x'taqsam ukoll mal-globalizzazzjoni li hija marbuta ma' din it-tranzizzjoni hemm żviluppi fil-teknoloġija fit-teknoloġija tal-informatika u koll ġifiri bidla fl-iskala ta' din it-tranzizzjoni għalhekk irridu nħejju aħjar għal tibdiliet li se jseħħu fil-futuru dak li qed jseħħu bħalissa. U f'dan il-kuntest jiena ħana ċerta ħan insigura li aħna lesti preparati għal bidla irridu ninvestu fir-riżorsi umani ħalli bekk naċċertaw li n-nies ikunu lesti għal din il-bidla. Irridu aħna nżommu l-valuri li eh, l-Europa bbażata fuqhom u rridu aħna komplu nimxu f'dan lejn dan il-futur il-ġdid. Grazzi ħafna Sur Bach. Grazzi ħafna nilqa fostna Sinjura Tyson. Waħda mill-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 hija illi aħna nilqu l-għanijiet u dinja priorità tal-Kummissjoni ġifieri niġġieldu kontra livelli tal-faqar kulħadd semma dan il-punt u anke l-ġlida kontra il-kondizzjoni tax-xogħol prekarji. Fil-fatt aħna nafu li dawn il-kondizzjonijiet prekarji jistgħu iwaslu anka għan nies illi jispiċċaw jgħixu barra ma jkollhomx saqaf fuq rashom. Sfortunatament il-problema tal-nies illi jgħixu hekk aħna nafu li hemm ħafna nies fl-Ewropa li m'għandhomx saqaf fuq rashom iktar minn erba' 4000 persuna. Inti kif beħsibek tgħin lil dawn in-nies ħalli dawk in-nies li fil-fatt huma mill-faqar kif nistgħu ngħinuhom it-tieni mistoqsija tiegħi inti fl-opinjoni tiegħek x'jista' jsir sabiex aħna naraw li l-ħaddiema jkollhom iktar sigurta fuq il-postijiet tax-xogħol ħalli nevitaw l-abbuż fuq il-postijiet tax-xogħol. Grazzi. Ja, danki Grazzi ħafna. Grazzi Surbaħ. Il-faqar ovvjament kwistjoni vera komplikata u sfida u kola lina u parti mill-Strategija Europa 2020 u minn flok għanna veċinaw dan il-lan, il-ksib tal-lan, minħabba l-krizi dbejedna mill-lan, għalek il-Komissjoni li jimis Ritmet trid tistudja din il-kwistjoni. Fis-soċjetà tagħna ma nixi konna nies dejjem ikunu medda mill-faqar. Il-faqar ovvjament priorità għalina li hu l-eradikazzjoni tal-faqar dawk li jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom qed jiġu esklużi rridu naħdmu għalhekk nieħdu azzjoni. Imma l-Ewropa ma tistax eh, ta' id-djar lin-nies għax din mhux xi ħaġa li tista' ssir fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma fuq livell lokali u nazzjonali imma jeżistu l-fondi strutturali għandna l-fondi ah, li jingħataw id-djar sabiex ngħinu l-proġetti li jagħtu d-djar lin-nies u li jgħinu nies mingħajr dar sibu xol, hemm il-fondi u kol sabiex ah, jgħinu li dawn id-djar jiffrankaw l-enerġija, investimenti, f'innovazzjoni u koll li nissi li huma medda mill-faqar li ma jistawx jinvestu fihom daw. Kif nistgħu naċċertaw li l-kuntratti jkunu inqas perikolużi verament diffiċli fi żminijiet ta' kriżi. Forsi xi kultant tista' tgħid li ħer jkollok kuntratt mhux b'saħħtu daqshekk milli ma jkollok xejn imma kontrat mux b'saktu li jista' jinkiser malajr għandu jkun kontrat ta' medda qasira ta' żmien u mbagħad wieħed għandu jispiċa fl aħħar mill aħħar bej kontrat li jkun iktar solidu. Em, min ikun fissu li jkun imħares ħafna imma em, min laqas jista jidħol f'dan is-suq tax-xogħol li jkun protett irridu ngħinu kemm dawk li din jew għandhom xogħol u dawk li huma qiegħda rridu aħna nħarsu dan n-nies u rridu wkoll nikkunsidraw lil dawk in-nies li għandhom kuntratti mhux b'saħħithom. Sur Balas, Sinjora Tyson, inti eh, illum eh, smajt id-dialogu nazjonalizmu li qed popolari ħafna f'pajjiżi minħabba il-rata ta' qat li qed tiżdied ta' spiss nisimgħu li l-istati membri jridu jiġu appoġġati li jridu aħna nkaċċu l-iżviluppi fuq sew aħna fil-grupp ta' demokrati ġew soċjalisti rridu naħdmu nemlu rridu naħdmu iktar fuq l-skema per eżempju ta' garanzija zazax u um, il-loans imma mhux qed isiru eh, disponibbli il-fondi ta' spiss li jedin fil level Ewropew dawna jkunu fuq karta biss imma mhux ma jkunux reali u dwar l-2016 dwar l-inizjattiva Zazax l-Unjoni x'tista' tagħmel ma nixtiequx li kollna inċentivi biss. L-Ewropa tista' x'tista' tagħmel sabiex taċerta li din l-inizjattiva tkun vinkolanti. Jekk l-inizjattiva ma tkunx vinkolanti mela l qatt fost iż-żgħażagħ ħad tibqa' problema. Grazzi ħafna. Iva, il-wedi taħna it-tajna li zazax, rakkomandazzjoni, il-garanzija zazax, dawn huma wedjiet seri u għanna bżon naħdmu flimkien pala istituzzjonijiet, pala nis involuti fil-politika, għalli bekk natu, natu affarijiet konkreti għax jekk le ħanitilfu l-fiduċa ta' ġenerazzjoni sħiħa minn flok eh, nibnuhom. Kif se nagħmlu dan? Il-ħidma jgħal ħidma tagħna li u jew għal diġija li jieħu ħsieb dawn l kwistjonijiet li r rizorsi jkunu użati b'mod xieraq ma jistax ikollha aħna sitwazzjoni fejn għan budget u jekk eh, naqsmuh dan il-flus mela ħan niksbu l għanijiet kollha tagħna. Le rridu naċċertaw li l-inizjattivi li jiksbu dan il-flus ikollhom impatt reali u ikun hemm progress. Għanna bżonn li kollna għanijiet tan li jiġu miksuba b'mod tangibli jekk il-flus imma mbagħad jispiċċja jiġi investit f'affarijiet mhux xirqa mela jiena mhux se noqgħod lura milli nseħ l-istat membru u nsaqsiħ eh, dawn il-mistoqsijiet u forsi nżom ftit minn dawn il-fondi jew nat il-fondi l-proġetti differenti. Aħna nistgħu natu għajnuna u gwida l-istati membru wkoll ħalli jistgħu jitalmu minn xulxin, aħna dejjem nistgħu nitalmu minn xulxin u rridu aħna nagħmlu l-almutana sabiex naċertaw li r-riżultati ikunu tangibli kif inti stesset, jekk mhux se jkollna riżultati mela jkollna kriżi fost iż-żazax li jedin fil-bidu sal-fazi fħajjitom fi fil tax-xogħol u irridu nevitaw situazzjoni fejn iż-żazax mhux qed jagħmlu pjanijiet tal-futur tagħhom għax mhux qed jaraw futur regali. Sur Krasandova. Skużani, Sur Krasnobeski. U jena naħseb li il- Rridu noqogħdu attenti li il-mobilta timxi f'direzzjoni waħda ġifiri lejn il-pomnent u traminata per pereżempju nispolla kieta spiss imorru jgħixu fir-Renju Uniti u l-Ġermanja ma mhux bil-kontra. Għalhekk dan jfisser li hemm ħafna nies li qed jgħixu u jaħdmu xogħlijiet li għaw taħt il-livell ta' ħiliet tagħhom u din tista' twassal għal żieda fil-kriminalità u hemm il-fenomenu tal-brain drain ukoll din hemm problema reali u dina twassal għal żieda fil-problemi soċjali fin-numru ta' reġuni Ewropej. Inti da qed tarom dawn il-konsekwenzi negattivi ta' mobiltax ma tkellimx dwarhom fl-imutrizzjoni tiegħek u jekk kiva ta' tagħmel dwarhom. Grazzi ħafna. Grazzi għal dik il-mistoqsija. il mobilta ta' bilħa eh, kustjoni sensittiva imma kustjoni importanti hemm wahdini fl-Ewropa mill-moviment liberu mhux biss ta' prodotti servizzi u kapitali imma tal- taċ-ċittadini tal-bnedmin dan huwa pilastru tal-Ewropa u għad fossi id-drittijiet bażiċi xi ħaġa li rridu nżommu. U għazat eh, tramontana san nofsinar mill-vant sal-ponent. Xkultant aħna nibqaw sorprizi meta naraw li ma huma dawk il-pajjiżi eh, li jibatu n-nis u dawk li jilqaw n-nis xikultant eh, ħna sorprizi kif taħdem kif eh, qed jimxu n-nis hemm ħafna nis li huma impjegati u ħafna nis qiegħda u l-problemi jeżistu fl-istati membri differenti ma' livelli differenti jekk aħna nixtieq li persuna minn pajjiż tmur taħdem fi pajjiż ieħor mela ħafna potenzjal hemm nies jixtiequ jagħmlu dan nies ikunu iktar kontenti u dawk li ma jistgħux jisibu l-impjiegi eh, pajjiż jistgħu jsibu impjieg f'pajjiż ieħor u eh, minn ħaddem ukoll jiġi mejjun jekk ma jkunx jista' jsib il-ħaddiema mill-pajjiż stess għalhekk mbagħad uh, nistgħu naċċertaw li nuqqas taħilitu f'pajjiż wieħed jiġi impatti permezz tal-ħiliet ġejjin minn pajjiż ieħor iktar sulej is-sitwazzjoni tal-Belġu u oħrajn. Dawk li jitilqu jikontribwixxu iktar għall ekonomija tal-pajjiż fejn imorru jaħdmu fuq milli jieħdu jikontribuixxu ħafna iktar milli jieħdu lura. Għalhekk m'għandniex aħna inħarsu biss lejn is-sensitivitajiet tal-pajjiż li qed jilqa' irridu wkoll inħarsu lejn l-aspetti pożittivi. u jena naħseb l-importanti li naħdmu fuq l-integrazzjoni għandna kulturi differenti fl-Ewropa għalkemm aħna għandna u naqsmu l-istess qalb in-nies li marru jaħdmu ġo pajjiż ieħor rridu jħossu ruħam li jiġu milquwa u rridu naċċertaw li ma jkunx hemm abbuż tal-odda differenti. Martina Glabajova mill-grupp Alde u jekk joġobkom jekk tistgħu tifrankaw ftit sekondi u taqtaw ftit sekondi mill-mistoqsija tiegħek joġobkom għamlu hekk. Grazzi ħafna Sinra Tissen, u aħna t-netkelmu dwar il-qat, specialment dwar il-qat fost iż-żazax, jiena l-iswan tijaj u għawihet kummerċjali u jiena nkwetata mensament fuq kif nistaw nsolvu din il-problema billi jintejbu il-maċingi tal-ħiliet u mal-impiegi. Palissa hemm kważi xi żewġ miljun posta xogħol battal u xi ħames miljun persuna qiegħda fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea hemm min ma jistax isib xogħol tajjeb xira u, u min jaħaddem li ma jistax isib persuna kwalifikata biżejjed. Hemm ħafna negozji li investu ħafna fil-kwalifiki fli jagħtu iktar ħiliet lil ħaddiema u jixtiequ jinvestu minn ħafna qabel m'hemmx koordinazzjoni b'mod ġenerali bejn l-iskejjel u l-universitajiet. X'inhi l-intenzjoni tiegħek eh, sa biex mela tlaqqa il-ħiliet u l-postijiet tal-Ewropa fil-ħames l ġejjin? Grazzi ħafna, Sinjura, għal dik il-mistoqsija dina sfida kbira f'dan il-waqt dan il-perjodu rridu aħna napplikaw ruħna hawnhekk jiena naqbel ma tħassib tiegħek. Hemm ħafna nies li jħossu li bżonn taħriġ sabiex nis ikunu mħejħija għax-xogħol ma tajjeb u naħseb irridu nagħtmu flimkien. Fl-edukazzjoni bażika inti trid tassigura li jien nies ikunu less u jitgħallem imma trid ukoll taċċerta li n jassorbu wkoll dawn il-ħiliet sabiex ikunu jistgħu jaħdmu. Ir-rabta bejn l-iskejjel u id-dinja tax-xogħol dinha tista' tkun applikata fuq livelli kollha vokazzjonali. mux biset nitkellmu dwar li jinti tikseb il-ħiliet fil-budu tal-karriera tijak imma inti trid tkompli tibni fuqhom jekk inti m'għandek xogħol trid tingħata l-possibilità li tikseb ħilijiet adattati, prattiċi. Sur Junke iddeċida li jieħu xi responsabiltajiet mill diġi ta' edukazzjoni u jagħmilhom taħt diġi tal-impjieg u ir-rabta bejn dawn is-setturi edukazzjoni taħriġ u suq tax-xogħol jirrabta mill-qrib ġifiri rridu nlaqgħuhom ħafna iktar dawn. Tanja Gonzales mill-grupp GUE nadilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Sinjura Tissen. Zoċanijiet tal-Europa 2020 ġom semmija ġifiri li naqtaw il-qat u nġildu kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali sa rajna x'kienu il riżultati tal-awsterità, l austerita toħloq iktar inegwaljanza u esklużjoni speċjalment fil pajiz li qegħdin fin-nofsinhar tal europa pal Greċja u Spanja rajna u kol zida fin nis edha bi 10% u iktar minn 50% ta' zazax u ma edha inti ħat komplet taħdem fuq il-politiki ta' austerita li jett fallu u mhux qed jgħinu fil-ksib tal lanieta tal-Europa 2020. Inti sħaqt fuq il-mobilta li hija tajba għal min huwa involut fl-intraprenditorija, imma l-mobilta tibta' opt-out mod kif inti tista taħrab mill-problema tal-qat għal ħafna nis il-mobilta vera problematika, trid titlaq minn pajjiżek, kważek tħossok li qed tiġi mkeċċi minn pajjiżek. Iva, nafu x'inhuma u x'kienu l-effetti tal-kriżi. U nafu wkoll li jidina kwistjoni sensittiva ġifiri l-austerità tiħdu miżuri hemm ħafna solidarjetà li qed tintwera bejn il-pajjiżi differenti u issa Hemm xi rekwiżiti partikolari li għandhom x'jaqsmu riforma strutturali u dana jagħmel sens qed nitkellmu dwar bilanċ bejn is-solidarjetà u r-responsabilità rridu nkonxu rridu nkunu konxu kolt dwar il-fatt li d-diffikultajiet li qed jiffaċċaw xi pajjiżi dawn ma nħolqux minħabba l-kriżi biss imma minħabba problemi strutturali eżistenti li inti ma tistax eh, issolvi hekk mill-lum għada inti trid tkomplita timplementa l-istrutturi strutturali, it-tibdiliet eh, irridu jkunu fuq medda twila ta' żmien, imma ma tistax tinjora l-effetti fuq medda qasira ta' żmien. Irridu aħna naċertaw li jkollna l-istabilità mhux ħansolvu l-problemi tagħna billi nerġgħu nispiċċaw fid-dejn. Irridu aħna naċċertaw li hemm kabbir postijiet ta' xogħol li hemm stabilta fis-settur bankarju u eh, l-budgets ukoll. Imma kif eh, diġa smajna rridu nużaw il-flessibilità, rridu aħna naċċertaw li aħna inlaħmu is-settur privatu rridu nifukaw il-politika kollha tagħna fuq li naċċertaw li jkun hemm itkabbir u li jitkabbir eh, Mbagħad jiġi tradott fi postijiet tax-xogħol b'dan il-mod nistgħu naċċertaw li nisserġgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. Grazzi ħafna. Harry Renke from the Greens. L-Onorevoli Renke minn grupp tal-ħodor kjożbok. Grazzi, Signora President. Hawnhekk qiegħda jiena, Signora Tyson. Eżis kollegi, fid-dawl ta' ċertu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż individwali sabiex innaqsu l ispejs tal-pensjoni, kif minnaħa l-oħra ser uh, Tobdel l-impen tal-Komissjoni dwar il-pensjonijiet sabiex nappoġġaw l-sistem membri sabiex eh, ikun hemm pensjonijiet iktar adekwati sabiex niżguraw anka ħajja d-dinji tuża u mhux ta' faqar. Kif ser tindirizza il-politika eh, u l-kontradizzjonijiet tal-Komissjoni Ewropea brabta mal-pensjonijiet u kif ser anka tqajjem il-punt mal-kollegi tiegħek fil-Komissjoni? speċifikament fuq il-situazzjoni ta' nisa kif se tiżgura li drittijiet tal-pensjoni fil-ġejjini ta' nisa jkunu gwali pal dawk tal-irġiel, speċjalment meta hemm diskrepanza fl-Unjoni Ewropea ta' 39% bħala medja llum u eżempji iktar eklatanti anke pal lussemburg u l-Ġermanja, jkjorbok. Grazzi ħafna. Iva, sistem tal-pensjoni bżon riformawm, se nisqo fuq dan fir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż individwali u hija ħaġa importanti għal xekk iridu li l-anzjani jgħixu ħajja din u hekk iridu illi l-aspettattivi għal pensjoni jiġu rispettati il-sistemi ta' pensjoni għandhom ikunu sostenibli u Komissjoni Ewropea għandha appuntu tiżgura daw ikunu sostenibli sabiex nagħmluhom sostenibbli ċertu ħwejjeġ fi stati membri bżon jinbidlu sabiex noħorġu mix-xogħol ehm, aktar tard, niżguraw l-iktar persuni jaħdmu għal bġal mot nifinanzjaw is-sistema tal-pensjonijiet u jkun hemm kemm jista' jkun pensjoniet mit pilastru fejn m'għandniex u hemm bżonn appoġġaw l-istati membri f'dal proċess. Għal daqstant għanna nizguraw s-sostenibilità tal-sistemi tal-pensjoni u nizguraw u koll illi personi illi jieġu warajna jkollhom dritt tal-pensjonijiet għan użazax ukoll nimkun jafu li meta jasal żmienhom ikollhom dritt għal-pensjoni u garanzija għal-pensjoni raġunevoli. Fuq il-differenzi fil-pensjoni bejn nisa u rġil din hija problema enormi Mus se nsolvuh biss permezz tal-leġiżlazzjoni dwar pensjonijiet u ukoll billi naraw il-karriera tan-nisa x'se tkun. In-nisa jipparteċipaw inqas fiex suq tax-xogħol ma jipparteċipaw jagħmlu ktar part-time u għadu mhux qed jiġi rispettat il-prinċipju l-istess xogħol bl-istess paga u r-riżultatu li kollhom inqas inqas eh, drittijiet għal pensjoni. Hemm eh, differenzi bej il-pensjoni ta' puntu. Ija situazzjoni inaċċettabbli li dam fuq dan imma mhux biżejt li kon l-ġizazzjoni fuq il-pensjonijiet waħedha bżonn nużaw strumenti oħrajn kif jgħadda is-suq tax-xogħol, kif in-nisa jkollhom possibilità illi parteċipaw kif suppost fis-suq ta' xogħol Thank you. Grazzi. Paul Naturilla li FDD. Signor Commissario. Kwistjoni prinċipali fil-Renjoni tal-lum hija l-immigrazzjoni il-sqari tal-opinjoni pubblika jisqu fuq dan jum wara jum. Mobilità tal-ħaddiema hija bot miftuħ 450 miljun persuna u s-sena l-oħra kwarta miljun ġew ir-Renju Unit sabiex jaħdmu u e, jgħixu u jieħdu l-benefiċċji ħafna minnhom l-Unjoni Ewropea. Sabiex nagħti perspettiva aktar ċara sabiex kulħadd il-Kamra jifhem qed nitkellmu fuq belt id-daqs ta' Strasburgu, dan mhux sostenibbli, qed isit il qat u ibaxxi l-pagi. Il-mistoqsija hija din. Jekk il-gvern Ingliż jidħol f'negozjati mill-ġdid tal-subja fl-Unjoni Ewropea, inti u l kummissjoni ġenerali l-Estate tagħtu lir-Renju Unit drittijiet sħaħ sabiex nikkontrollaw il-frontieri tagħna u tirrestrinġu anka drittijiet għall immigranti mill-Unjoni Ewropea, irrispondini iva jew le, ikun biżejjed. Jekk se tkun membru tal-Unjoni Ewropea nistgħu nistennew il-prinċipji bażiċi l-pilastri tal-Unjoni Ewropea l-ġdiet tal-fundamentali tal-trattat jiġu rispettati mill-Stati membri kollha. Mhux qed nirregozzaw mill-ġdid, imma l-movement ħieles huwa pilastru essenzjali tal-Unjoni Ewropea. Naf li għar-Renju Unit is-suq uniku huwa importanti ħafna Imma da mhux uniku għas-servizzi prodotti biss, imma anka l ħaddima U rridu nitħasbu anka fuq dan. Pero, dan għandu jisib mod ġust il-pressjoni fuq servizzi lokali fl membri qed jospitaw m'għandix tkun eċċessiva. Servizzi lokali għandhom ikun jafu x'inhu ma' regoli, għandna niżguraw li l-leġiżlazzjoni tkun applikata u dan huwa marbut mal-movement ħieles tal-ħaddim ovvjament. Ir-regolament ta' koordinament u regoli ta' sigurtà soċjali qed eh, eżisti hawnhekk ukoll irdu naraw is-sitwazzjoni x'inhi. Sigurtà soċjali tfisser rivoluzzjoni f'pajjiż differenti il-prinċipju bażiku li n-nies ikun jistgħu jiċċaqalqu fl-Ewropa mingħajr ma jitilfu ħarsin soċjali u din ħaġa li għandna nippreservaw. Rridu naraw jekk din id-direttiva ta' kudament soċjali hemm x'kunċetti li jistgħu iwaslu l-abbuż. Jekk hemm abbuż, irdu naraw fejn hija dan l-abbuż, jekk hemm abbuż nintervjenu kontra l-abbuż. Imma l-movement ħieles tal-ħaddiema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 sabiex nejnu persuni b'dizabilità. Hemm xi 80 miljun persuna li fil-fatt għandhom diżabilità. Fil-fatt aħna qegħdin naraw illi mill-Fond Soċjali Ewropew f'dawn l-aħħar ftit snin ma tantx kien hemm mezzi illi kienu qegħdin investiti għan nies li għandhom diżabilità fil-mija biss tal-fondi. Inti kontent, kontenta b'di situazzjoni jekk le, inti t tippjana sabiex nbidlu s-situazzjoni. X'ħat tagħmel sabiex aħna nippruvaw naraw li namlu l-ħajja aktar faċli għan nies li għandhom diżabilità. Dawn huma nies li l-iktar kienu mill-quta mill-kriżi ekonomika, nies li kienu esklużi mis-soċjetà. Kif ħat ipprova illi tuża dawn il-mezzi u r-riżorsi li hemm għad-dispożizzjoni sabiex ngħinlu lil dawn in-nies. Ħalli bekk ukoll irridu naraw li kun hemm aċċess għall bini kollu anke għal dawn in-nies li għandhom diżabilità. Grazzi. Dank kollega. Uh, ja, Grazie, kollega it-tħassib u għat tħassib tiegħi kol. Meta tajt il-Fond Soċjali Ewropew qed jipprovdi bi 7% għal persuni b'diżabilità, eh, jidirli illi percentage minimu mill-ISF illi għandu jkun eh, għandu jmur għal proġetti kontra l-esklużjoni. Ġifieri 20% Mux għat nellem l benefiċi ta' persuni b'dizabilta biss imma anka riski oħrajn ta' esklużjoni Pero zgur persuni b'dizabilita jgħaddu minn riskju ta' esklużjoni għal daqstan tanna bżon. Ir-rizorsi mill-ISF un kemm jista' jkun tajjeb sabiex intejbu aċċess għal persuni b'dizabilta. U se nkun qed naħdem sabiex intejbu is-sitwazzjoni hawnhekk. L-għanet irdu nizguraw illi regoli prezenti ġu rispettati u iktar individu irdu jkunu konċi ta' drittijiet tagħhom u anka japplikawhom fil-prattika. l-istati membri staw jitalmu ħafna minn xurxin, pero hemm bżonn ukoll niżguraw illi prodotti kun adattati aħtiġiet ta' persuni b'dizabilità u koll. Dal-prodotti ma jistax ikunu olja żejjed tal persuni li għandhom bżonnhom sabiex jiexu ħajja normali fil-dinja tal-lum. Jiena se nkun biswittijak sabiex niġġieled anka din il-kawża nassigura sabiex dejn il-leġislatura parlamentari ikonna liġijiet speċifiċi. L-Onorevoli Christensen. Precarious employment and in-work poverty are threatening the social market. Il-faqar qed jeddet is-suq tax-xogħol fl-Ewropa. Il-President Juncker impenja ruħu għal anka x-pago gwali għal xogħol gwali billi l- risposti bil-miktub tijak ma tantx kienu konkreti li ma miżuri ser tippreżenta sabiex inħarsu ħadima vulnerabli kontra eh, prassi mux eh, mhux ġusti bħal eh, self-employment fazzul u forum oħrajn. Anka specialment l-avjazzjoni ċivili għanna problemi kbar kif se tindirizzaw il-problema. Thank eh, you, kollega. Grazie, Grazzi, kollega, għal mistoqsija tijak. Il-kontratti b-sijad zero jaħħaġa li jeżisti f'diversi pajjiżi, f'ċertu pajjiżi hija ħaġa projbita fil-fatt. Fil-pajjiżi oħrajn lemma. Huwa fenomenu ġdid illi rridu nikkonsidraw mhux għal ħames snin imma nivverifikawh sabiex nizgura għal ma jkunx hemm abbuż. Di kwistjoni li taffetwa l-inna wkoll sa di membri jistgħu jileġizlaw imma għandna leġiżlazzjoni Ewropea li bżonn tiġi rispettata u jiena nemmen li għandna nivverifikaw sabiex naraw dawn il-kontratti u miex eh, qed jiksru regoli li ġa jeżistu u illi jitrattaw ħin ta' xogħol ħin ta' Eh, pawza u eh, il fat li persuni għandhom kollom kuntat bil-miktub meta jibda x-xogħol. E insomma, ma affari differenti rridu neverifikaw. Il-nies eh, self-employed li ma jkunux vera self-employed, il-kelma ili hemm xi tiġi rispettati regoli qed in nqarqu qed niksru regoli, regoli binna fuqhom, regoli li japplika fl-Stati Membri sabiex nħarsu l-ħaddiema. Sabiex anka nagħtu lil ħaddiema pożizzjoni gwali meta mqabbla ma' min iħaddem sabiex niżguraw is-saħħa, sigurtà fil-posta xogħol sabiex ikun hemm konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari ħajja fil-xogħol, ġifieri qed nitkellmu fuq frodi hawn. Frodi li hemm bżonn niġġieldu, ma nix niġġielduh dan f'settur wieħed biss ma fis-setturi kollha rridu wkoll naħdmu bej l-istati membri u bla dubju fis-setturi mobli transkonfinali u iktar diffiċli tikkontrollu l-affarijiet imma niżguraw li jkunu soluzzjonijiet eh, intelligenti u l-istati membri ndhom ikollhom possibilità li jikkollaboraw bejnietom u joħolqu din l-opportunità u niżguraw li servizzi ta' spezzjoni membri differenti kollha iktar fiduċa f'xurxin. U żgur jekk jekk nagħmlu dan namlu pass il qodim għal daqsan se nimpenja ruħi sabiex naħdem fuq dan anke f'snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Fadal 20 kellim. Jekk tistaqsu mistoqsijiet tagħkom u mhux tagħtu diskorsi, tatu mistoqsija biss. Natu possibilità li sinjura ta' jisintati tweġibit iktar speċifiċi. Iġifieri sa se nibden nkun stretta fuq il-ħin, għaddu għall-onervoli ċiznalzka għall isjar Pekne, tu ħafna. Senjura Kussarju nominat. Il-persuni jola minn 65 sena f-20 ikunu terz tal-popolazzjoni ta' tal-Unjoni Ewropea. Il-talba għal servizzi soċjali, pensjonijiet u kura se jeżdidu għal daqstand mod eccezzjonali dan il-qasam ta' kura l-anzjani manka persuni zvantagġati u b'dizabilità jista joħloq anka xogħli ġodda. Xtaqt inkun naf x'inhu ma l-idea tiegħek fuq kif nappoġġaw dawn ix-xogħlijiet. Permezz ta' fondi strutturali forsi jew x'inhu ma l-oddot possibbli jew miżuri li jistgħu jintużaw sabiex nippermettu kwalità tajba ta' servizzi u nirrispettaw dinjità umana. Thank you well, mevrouw. Um... Grazie. Is-soċjetà vera qiegħda tixxi hemm iktar talba l-kura rridu nsibu tweġiba. Huwa responsabilità tal-Istati Membri Reġuni l-ewwel net m'għandniex kompetenzi sabiex niżviluppaw aħna dawn is-sistemi, imma nistgħu ngħinu lill istati Membri nappoġġawhom u għandna interess nagħmluh dan inti taf il jekk ma noffrux servizz ta' kura l-anzjani, il-familji jew l-anzjani ma jistawx jaħdmu hemm diversi diffikultajiet u punti ta' tħassib. U l-anzjani mhux ser ikollhom il-kwalità ta' kura li għali għandhom dritt f'soċjetà ċivili tas-seklu 20 nafu l problema teżisti m'għandniex skużi sabiex nipposponu l-affarijiet aktar rridu niżguraw li l-Istati membri ġa appoġġati fl-iżvilupp ta' dawn is-servizzi. L-istrumenti għad dispożizzjoni tagħna fil-fondi strutturali kif ukoll fil-fond soċjali, anka fondi oħrajn, irridu nużawhom naqduhom flimkien anka sabiex nitalmu aktar. Sabiex niżviluppaw oqsma ġodda u innovazzjoni anke f'da settur. Tajjeb inti għat li nisaw noħol opposit ta' xogħol, postiet ta' xogħol fis-settur tal-informatika, ta' teknoloġija u kol hemm bżonn li niżguraw individwi kollhom il-ħiliet meħtieġa ma' ukoll aħna nisaw noħol opposit ta' xogħol ġodda fis-settur tal-kura l-anzjani u setturi oħrajn u rridu bil-fondi li għanna nappoġġaw l istati membri. Imma aktar minn hekk nitalmu minn xurxin sabiex niżguraw illi nżommu l-pass ma, ma zminijiet u sabiex ikonna l-arfin sabiex nofru da servizzi ekkutli. Batu mal blibliet il-reġuni eh, illi irridu jaħdmu b'mod konkret. Grazzi, jana tom, mi Thank you, Chair. Grazie, President. Diskriminazzjoni fil- għatu għal eh, kwistjoni tal-xol hija sfida l-efficienza ekonomika fl-Unjoni li jista' jkollha effett negattiv fuq mabda tax-xogħol u ritorn edukazzjoni. F'termini ġenerali eh, jistaw joħon u tkabir ekonomiku, ġrida kontra diskriminazzjoni fuq diversi livelli, da inkluż razza, reliġjon, orientazzjoni sessuali u affarijiet oħrajn. Hija sa' ankrata fil-liġi Ewropea madana kollu, situazzjoni diversi stati membri tvarja u politika kontra diskriminazzjoni hija mitluba fuq livell nazzjonali Ewropew. Ser tagħmel sabiex tiżgur implementazzjoni ta' direttivi kontra diskriminazzjoni u li ma tibta kooperazzjoni qed tippjana mal-Kommissarju għal Ġustizzja Affarijiet tal-Konsumaturi u Gwenza Biss sabiex niġġieldu diskriminazzjoni u qatt u kwistjonijiet relatati. Ja, uh, eh, dankjewel mevrouw. Discriminatie is... Grazie ħafna Id-diskriminazzjoni hija ħaġa projbita fis-sistema legali tagħna rridu nagħmlu dak kollu possibbli sabiex id-diskriminazzjoni ma jkollha l-ebda spazju. Għanna liġiet tagħna u tħassibnu l-wieħed tagħna għandu jkun napplikaw il-liġiet li għandna. Naraw fl-istati membri jekk il-leġiżlazzjoni mhux biss hija twata imma wkoll hemm x'applikazzjoni fatwali. Jekk dan mhux il-każ rridu naraw fejn huma l-punti d-dajfa nagħmlu evalwazzjoni sabiex naraw għandix nikkoreġu l-affarijiet għannix noqqasijiet jekk hemm nindirizzawhom u jiena se nkun ma'kom anka mal-kollega eh, kompetenti għall-affarijiet għall-ugwaljanza niżguraw li ma jkunx hemm aktar diskriminazzjoni diskriminazzjoni manda ebda spazju fil-dinja tal-lum ma punt importanti għet nitkellmu fuq trattament ugwali ta' persuni. Il-persuni kollha għandhom l-istess dinjità, għandhom jiġu rikonoxxuti fid-dinjità tagħhom fil-post tax-xogħol u barra l-post tax-xogħol. U żgur se sebuni ma' dawk li jixtiequ jimpenjaw ruhom anka fil-Kummissjoni l-Rejja. Thank you. Uh, l onre Silik Jotos, mi grupp tal-Gwe. Signora Tyson. fil-tweġibit bil-miktub, fiktar minn parti waħda, inti titħadded dwar postijiet tax-xogħol u ħtieġa illi insolvu l-problema tal-qatt illi hija kawzata mill-politika tal-Stati membri detati minn Brussell illi ma jippermettux l-ebda Stat membru li adekwaru għal realtajiet lokali Fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea speċjalment fil pajjiżi li għawtat il-memorandum il-pagi dejjem qed jonqsu drittijiet tal-ħaddiema qed jintlaqtu mhux ħażin u qed ninjoraw il-konsultazzjoni tal-mal-ħaddiema. Inti fit tweġbiet tiegħek għad ħafna drabi illi bżonn solidarjetà, ma solidarjetà fin-nofsinhar tmur lil banek u mhux mill-ħaddiema Inti forsi tħoss li għandek tibdel il-politika ta' xogħol fl-Ewropa sabiex ikonna politika ktar denja u tixtieq xtħaris id-drittijiet tal-ħaddiema speċjalment fil-pajjiżi tan-nofsinhar. Ja, tanki wel kollega, kollega. Iva, grazzi kollega. Nafta jeb ħafna li uħut mill-Istati Membri tagħna batew batew ħafna minħabba l-kriżi u minħabba l-konsegwenzi tal-kriżi u waħlu fil-dispozizjoniet urġenza ma naraw xe kawza l-krizi. Fl-aħħar mill-aħħar ir rizultat u li għatem problemi kbar u li rridu niġġieldu waħda mill-affarijiet nistanwijiet i li anka talabni President Juncker i li niżguraw illi meta nġudikaw l-istati membri niżguraw illi jkunu iktar l-indikatori soċjali jiddeċidu u li natu post aktar prominenti fl-ambitu ta' rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiżi. Ridu niżguraw li nkunu nafu x'qed jiġri f'pajjiż, ridu nkunu nafu x'inhu ma' kondizjoniet effettivi f'pajjiż. L-istatistika weħeda mhux biżejjed rridu analiżi iktar dettaljata ta' meta jkun hemm problemi b'iktar arfin, nkun nistgħu nagħtu rakkomandazzjoni ta' aħjar u noffru appoġġ aħjar. It-tieni punt, punt ieħor importanti, jekk ikun hemm dispożizzjoni oħrajn għall istati membri programmi oħrajn, dan il-każ għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' impatt soċjali nafu li bit trojka u dispożizzjonijiet ta' urġenza aġi xejna mal-ajma ħafna, konna f'nofs il-maltembata u ħadna ċertu miżuri. Kienem kommenti, kienem kritika u li naqbel fanka maħħa fuq livell ta' Movement Demokratiku Leġitimata jista' jkun hemm mistoqsijiet anke fuq il-konsegwenzi ta' dispożizzjonijiet. U għal daqstant hemm bżonn inżomm miftuħa Nistaw najdu li l-għara għadda ma dil-politika għadha ma ntemmiċ il-problemi mux ma solvejnijomx kollha imma rridu niżguraw li l-baktar għarfin fl-istati membri jkun hemm aktar attenzjoni għal kwistjoni soċjali sabiex nimxu lej politika li toħodna lura għal triq sostenibli u li tagħti anka aktar xogħol dal-pajjiżi għaliex fuq qudimnat hemm nuqqas ta' xogħol. Jekk iridu skabir fl-Ewropa bżonn niżguraw illi ninvestu anka fil-pajjiżi li għandhom l-akbar diffikultajiet. President. Signora Delli, grazzi ħafna. Lodwa tajba li l-ek, Signora Tyson, u edha. Tarani? Tajjeb. Jiena nħu ħafna li għandin opportunità li nkellem marra. Ma tantx Ikkolli ħafna din l-opportunità nħu li għanna ħafna nisa fost il-kandidati l-ġodda, l-kommissari tal-kommissjoni l-ġidda, Jena, Iva, qed nara illi negozjat ta' TTIP jisom edin juru illi standards soċjali nistgħu nissagrifikawhom sakemm ikollna kummerċ ħieles. U dwar il-konvenzjoni tal-ILO, allura x'ingħidu dwar maħbar li din ir-ratifikazzjoni ta' din konvenzjoni importanti ħafna għan negozjati ta' TTIP tista' tigarantilna inti illi ħadd ma' ħaj jissagrifika il-liġi Ewropea tagħna li jgarantixxu l-istandards soċjali mhux ħammorru lura iżda ħammorru l qudiem Iva, grazzi ħafna negozjati ta' TTIP ħajerġgħu jibdew. Ħajkomplu u eh, dawn ħajkomplu b'mod iktar intensiv malli ħajkonna kummissjoni iffurmata. il sinjura Malmstrom għandha il-kompetenza għal tmexxija ta' dawn negozjati iżda d-diġi ta' xogħol huwa wkoll jgħat josserva, jgħat ħares li l-standard soċjali, mux biss jgħat jifoka biss fuq il-kummerċiela, su għam ħafna nis li huma kompetenti illi fil-fat kienu edin jieji fit-ħejja ta' negozjati, ġifiri naħseb li dan jista' jserraħ l rasek illi f'dak li għandu xaqsam negozjati ta' TTIP, zgur li inti tista' tkun ċerta illi aħna ħan servaw li standard soċjali ħajkunu dejjem irrispettati. Aħna maħniex lesti l-el nissagrifikaw l-standard soċjali sabiex bekk aħna niġibdu iktar investiment lejna, aħna diġa konna ftemna dwar dan irridu niżguraw li kull stat membru ikun intitolat illi jimplementa leġizlazzjoni fl-istat membru tiegħu dwar l-standards tal-ħaddima u standards tax-xogħol dak li qed tinti kol inti semmejt il-konvenzjoni tal-ILO. Aħna fil-fat maħniċ għedin inħarsu l ħa aħna għedin nattakkaw u għedin naraw illi nitolbu mill-Istati Uniti illi jissu l-konvenzjoni tal-ILO, l-konvenzjoni internazzjonali dwar ix-xogħol u li huma wkoll jirratifikaw din il-konvenzjoni ħalli jekk aħna jkoll ftehim mal-Istati Uniti ta' TTIP dawn l-standards ikunu tipplikaw kull imkien fid-dinja il-konvenzjoni tal-ILO fil-fatt edha tipprovdilna standard tajjeb ħafna u jinaħseb li memx għalfejn ninkwetaw illi il-standards u l-kondizjonijiet tal-sigurta tal-prodotti tal-ikel jistow imorru l-ura, aħna qed namlu minn kollox, ħalli naraw li dan ma jsex. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju nominata tal-tweġiba ċara u onesta għal-mistoqsija illi għamiltlek ġifiri intijet illi mux ħajkunem dżvantaċ eh, dak li għandu xieqsam il-mobilta u il-ħelsin li bħed jitċaqla minn pajis għal-liħor. Inti tista' toħroġ bċertu rekomendazzjoni sabiex tħeġġeġ l renju Unit sabiex jibqaw fil-Unjoni Ewropea u jekk l-Renju Unit jistgħu jaċċettaw din il-kwistjoni tal-mobilità tal-ħaddiema wara negozjat inti taħseb illi jekk huma ma jaċċettawx imbagħad l renju Unit għandu joħr toħroġ mill-Unjoni Ewropea? Aziz kollega, din miex mistoqsija nistaw iġibajjem, mux jena, dik li nista nieħu deċiżjoni dwar dan il-punt, naħseb illi għandu jkun ċar li aħna għanna ir-regoli li applikaw għal kulħadd għanna trattati u għanna ċertu prinċipji ewleni li rridu jkunu rispettati f'dan it-trattat. Inkella żguri li l-istruttura kollha tal-integrazzjoni Ewropea ħadd titfisser u titfarrak u żgur li aħna mhux hekk nixtiequ. Il-President Juncker qal illi aħna ma rridux nalqu għajnejna quddiem il-kwistjonijiet imresqa minn ċertu stati membri, aħna qegħdin analizzaw dawn il-problemi qegħdin nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu, però ma tistax tistenna illi jiena Niħu pozizjoni fuq dak li saqsejtni, ma nistax nieħu inizjattiva di dwar it-ħul jew ħruġ ta' pajjiż partikolari. Aħna rridu nagħmlu minn kollox sabiex nippruvaw naraw illi nsibu l-aħjar situazzjoni li tkun komda l-kulħadd. Jien li lil xulxin u nippruvaw nsibu soluzzjoni, però rridu nibdew billi jkollna diskussjonijiet tajbin u bat naraw x'tib ta' soluzzjonijiet jista' jkollna. Il-kollega tiegħi hawnhekk bil-qeda ħdejja Sinjura Danuta, jekk jogħġbok. Sinjura Tyson. Dwar ir-rappreżentant tal-ekonomija u tal-politika aħna rajna kemm huwa hija importanti il mobilta fl-Unjoni Ewropea. Jiena qed nieħu gost illi għalik il mobilta hija xi ħaġa wkoll importanti ħafna waħda mill-vantaġġi Ewropej. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna qegħdin naraw illi hawnhekk għandna bażi importanti ħafna u allura nixtieq insaqsik fuq id-direttiva tal-posted workers jogħġbok. L-informazzjoni illi aħna għandna brabta ma' din id-direttiva l-implementazzjoni tagħha huma ir-raġuni għalfejn aħna qegħdin nitħasbu ħafna fuq dan. Intom taħsbu illi huwa possibbli li aħna fuq il-livell lokali nagħmlu iktar eh, riċerka ħalli nkunu nafu kemm huwa possibbli illi aħna nsibu soluzzjonijiet taħsbu illi huwa possibbli li aħna jkollna iktar imsieħba fuq il-livell lokali, dawn huma punti importanti ħafna u naħsbu li l-amministrazzjoni fuq il-livell reġjonali u lokali hija importanti ħafna ukoll u li għandha timxi fl-istess ħin din l-amministrazzjoni fuq il-prioritajiet tal-Aġenda 2020 eh, minkejja li dawn ma jafux dwar dawn il-prioritajiet. Grazzi ħafna, Sinjura. L-arfin huwa l-iktar ħaġa importanti għal politika jekk inti qed tgħid li mhux biżżejjed informazzjoni fuq livell lokali u reġjonali naħseb li huwa importanti li aħna ikollna ġabra tal-informazzjoni li għandna bżonn ħalli bekk inkunu nafu eżattament fuq xi qed nitkellmu. Jiena kemm il-darba qed li hemm bżonn li nkunu nafu x'qed jiġri fl-Istati Membri, hemm bżonn li nkunu nafu e, sew x'qiegħed ikun e, jenat u x'qiegħed ikun implementat fil-qasam tax-xogħol. Anke f'dak li għandu x'jaqsam l-innovazzjoni soċjali, jiena naf li hemm ħafna proġetti differenti li aħna eh, fil-fatt toffrejna ċertu finanzjament kemm fuq il-livell lokali kif ukoll fuq il-livell eh, reġjonali u tajna dawn il-fondi lil dawn l-amministrazzjonijiet, però fl-istess ħin nixtieq ngħid li rridu noqogħdu attenti illi l-istati membri li huma involuti hawnhekk irridu jaraw kif nistgħu niffinanzjaw dan kollu l-awtoritajiet lokali jistaw jgħinuna naħdmu dwar dan kollu jekk intom tħarsu lejn il-politika u l-level ta' innovazzjoni u il-fatt illi il-fondi li għanna dispożizzjoni għandhom jintużaw tajjeb, naħseb illi iva dawn il-fondi u dawn l-opportunitajiet jekk ma jintużawx tajjeb u mbagħad irridu nsaqsu lill-Istati Membri u nitolbuhom sabiex naraw li dawn l-odda li aħna fidejom f'idejhom jużawhom sew. Jiġifieri l-Istati Membri iva rridu nkellmuhom iżda rridu nikkoperaw mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Jiena qed nisma' min-naħa tal-awtoritajiet illi l-nies fuq il-livell lokali ma jafux x'inhuma il regoli U jekk aħna ikolna nies illi fil-fatt qegħdin jipparteċipaw fil-mobilta ġivret u minn pajiza li joħor, iżda ma jafux xinu ma regoli, din hija ħaġa negattiva aħna rridu naraw illi ħan involvu lill-imsiħba kollha u lill nies li huma imdaħlin f'din il kwestjoni Aħna rridu nkellmu li l-istati membri ħan naraw li ma jkunx hemm distinzjoni bejn il-livell lokali u nazzjonali u Ewropew. Naraw li jkun hemm implementazzjoni tajba. Is-sena Sinjura Tyson, minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-miżuri ta' austerità, aħna qegħdin naraw li hemm ħafna faqar anka fost it-tfal. U dina da tiżdied fis-sena 2011, 27% ta' tfal kienu fir-riskju tal-esklużjoni soċjali u riskju li jgħixu fil-faqar. U dawn huma ċifri li nkwetawna ħafna, speċjalment minħabba li dawn huma l-iktar grupp vulnerabbli tas-soċjetà tagħna. X'tista' tagħmel inti sabiex aħna nkunu nistgħu nilqgħu nilħu l-anijiet li għandna fl-Istrateġija Ewropa 2020 dwar it-tnaqqis tan-nies li jgħixu fil-faqar u dwar il-garanzija ta' tfal Taħseb li inizjattiva bħal din tista' tkun possibbli bħal manna fil-każ tal-inizjattiva żgħażagħ ħalli naraw li l-ebda tifel jew tifla ma jkun qiegħed jgħix f'din is-sitwazzjoni daqshekk diffiċli. Iva, grazzi ħafna it-tfal huma parti importanti ħafna mis-soċjetà tagħna u jekk it-tfal diġà qegħdin jgħixu fil-faqar meta minn xkunitom din hija xi ħaġa vera negattiva qed jibdew ħażin ħafna. Ġifieri iva aħna nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex niġġieldu kontra din il-problema. Il-problema tal-faqar fl-Istati Membri tagħna hija xi ħaġa li qed tinħass aħna qegħdin nippruvaw ngħinu lill-Istati Membri qegħdin nippruvaw naħdmu flimkien mal-organizzazzjonijiet li huma attivi fit-ħarsin ta' tfal u fil-ħarsin ta' nies li edin um, jiexu fil-faqar u aħna rridu naraw li jekk ma jkunx qiegħed isir biżejjed sabiex dawn in-nies ikunu mejjuna, aħna rridu nkellmu lill istati membri, rridu naraw kif maħħom aħna nissawnejnu ngħinu lil dawn in-nies, però il-politika biss mhijiex ħatorħoq riżultati konkreti aħna rridu naraw illi janka jekk ikun hemm inizjattiva politika bħal din dwar garanzija tfal aħna rridu naraw li fl-aħħar mill-aħħar fuq livell lokali u reġjonali jkun hemm l-infrastruttura li tista' verament tgħin l-tfal, skejjel, ċentri ta' kura, ta' tfal, ġifir importanti li jkun hemm din l-infrastruttura għalli il-familja jkun jistgħu jibqaw għaddejjin bil-ħajjiet tagħhom u verament ikun nistgħu nofru prospetti aħjar lill-familji Ewropej. Hemm bżonn strumenti innovattivi, aħna fil-fatt beħsibna iva nieħdu azzjoni fil-forma ta' programmi, aħna nixtiequ illi n-nies naqduhom fl-imkien ridu nisimgħu lil xulxin lil dak li hija tiħassibna. Iżda Il-ġlida kontra il-faqar naf iva illi hija ġlida importanti fis-Strateġija Ewropa 2020 u dan żgur li ħajkun qed mill-punti li aħna ħan inkludu fir-rakkomandazzjonijiet li ħanamlu li ħajkunu speċifiċi għal kull pajjiż. Grazzi ħafna kummissarju nominata aħna ġejjin mill-istess reġun, reġun żgħir u um, nafu illi l-istati membri tal-Unjoni Ewropea bħalissa għadin ħabtu ċemma problemi kbar minkejja il-situazzjoni diffiċli ħafna minħabba il-budget iktar ristret, l-istati membri irridu u kol jipruvaw jisolvu l-problemi ta' mobilta permezz tal-infrastruttura u dan huwa fl-interess tal-ekonomija. X'possibilta' għanda reġun, għandu reġun pal Flanders fl-investimenti il-gbar f'dan il-perjodu twil ta' żmien mhux biss fil-futur qarib, iżda anke fil-futur iktar imbiet. Grazzi ħafna, Snira Davis. Jiena naħseb li qed titkellem fuq l-infrastruttura. Iva, forsi jekk ma tkunx mill-pajjiżna, forsi ma tifhimx fuq għax xan referi issa, iżda hemm dibattitu kbir fuq proġetti kbar ta' infrastruttura fejn hemm ħafna investiment illi ħajsir f'din infrastruttura u jekk dan l-investiment u x'ħajkun tajjeb għal poplu kollu. Jiena nixtieq ngħid illi ir-regoli għandha ikunu adattati għal pajjiżna il-Belġu li huwa żgħar ħafna irridu naraw li iva anka fil-kastana regola jkunu adattati għad-daqstana. Issa dwar l-ispejjeż ta' natura l-ispejjeż ta' natura pubbliċi rridu naraw li fil-fatt uh, rridu nirrispettaw ir-regoli kemm fil-Belġju kif ukoll fil-pajjiż l-oħrajn. L-Eurostat ħajkun qiegħed janalizza din il-proposta u ħajkun qiegħed joħroġ bil ġudizzju indipendenti e kif jagħmel fil-każ tal-pajjiżi l-oħrajn kollha. U eh, jekk ikollna sitwazzjoni bħal din fil-Belġju, din tista' tkun sitwazzjoni naraw wkoll f'stati membri oħrajn, ma nistax naċċetta illi nirċiv istruzzjonijiet ħadd ta' tmexxija ta' pajjiżi. Jiena ħankun kummissarju jekk tikkonfermawni, ġifieri nkun indipendenti aħna jien issa ngħidilkom billi nirrispetta r-riżultati tal-Eurostat. Din mhux biss huwa dmir tiegħi iżda huwa responsabilità wkoll tiegħi. Grazzi ħafna, Sinjura Tissen. Illum hija l-ġurnata fejn aħna qegħdin infakru l-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal-anzjani. Allura nixtieq insaqsik mistoqsija propri fuq l-anzjani. Inti bekk timplementa strateġija Ewropea sabiex aħna nadattaw għal bidli demografiċi, aħna nafu li għanna bżonn ta' strument ġdid li jkun hija tiħares lill-anzjani fis-soċjetajiet tagħna. U memx għalfejn naħseb nidħol fid-dettal, però taħseb illi huwa fatt illi l-anzjani m'għandhomx lobbyists li jaħdmu favorihom illi xorta waħda għandhom bżonn il-ħarsien tagħna. Taħseb li għandna bżonn strument illi jista' pereżempju jieħu ssieb lil dawn il-nies bejn il-, -il 50 sena u 65 sena jkunu jistaw jisibu xogħol xorta waħda taħseb li dan jista' jkun eżempju tajjeb għall Ewropa li tkun proattiva. Grazzi ħafna. Inti jattajt tgħid illi l-anzjan m'għandhomx lobbyists li jaħdmu favorihom u favur il-tiġijiet tagħhom, jiena nixtieq ngħidilkom illi dejjem kien hemm gruppi partikolari fis-soċjetà illi kellhom mezzi ta' komunikazzjoni tajbin. U xorta setaw iħalsu l lobbyist sabiex jaħdmu favorjon, pero jiena hekk diġa diġà fil-Parlament fil-Kummissjoni, kif dejjemet fil-Parlament Ewropew huwa li aħna rridu noqogħdu attenti fuq il-lobbyists Iżda aħna nafu illi hemm ċertu nies li mhumiex qed ikunu rrepreżentati mill-lobbyists u anke fuq dawn in-nies iridu naħsbu. Jiena naħseb illi l-anzjani n-nies li huma ikbar ħanejdu hekk fleta jistgħu jkunu organizzati ħafna ħjar, jistgħu joffru ħafna lis-soċjetà. U iva inti qed ukoll li n-nies li huma ikbar fleta għandhom jibqgħu attivi Jekk aħna nixtiequ li konna anzjani attivi ħafna li jistgħu forsi jimlew in-nuqqasijiet li konna fis-suq tax-xogħol, iva aħna nixtiequ illi naħdmu iktar favur dan il-għan u anka favur rridu naħdmu iktar favur is-sistema tal-pensjonijiet nixtiequ li nippermettu li l-anzjani u nies li huma mdaħla daqsxejn iktar fi żmien ikunu jistgħu jagħmlu iktar taħriġ u aħna rridu niżguraw illi il-ħaddima ikunu verament jistaw jaħdmu iktar fit-tul u dan sabiex nilqu dan il-għan rridu naħdmu iktar mal-kumpanija li jippermettu l nies jibqaw attivi, jibqaw attivi anka huma u jikbru, jibqaw jidħlu fi żmien jiena naħseb l-importanti li naħdmu fuq dan il-livell, anka l-għanijiet ta' sostenibilità, importanti ħafna li e, aħna ikonna soċjetà sostenibli anka dak li għandu xaqsam il-ħarsin tal-anzjani. Grazie ħafna, Sur Schulze. Grazzi ħafna, Sinjura Tyson, inti u koll ħajkollok l-opportunità permezz tal-mistoqsija tiegħi sabiex titkellem fuq din il-bidla demografika minħabba li naħseb li żewġ minuti mhumiex biżejjed sabiex titkellem sewwa fuq il-bidla demografika. Kif intqal il-bidla demografika hija waħda mill-ikbar problemi li għandna aħna għandna bħalissa u inti ġo semmejt il-problemi li jistgħu jinħolqu minħabba li għandna popolazzjoni ta' nies iktar mdaħnin fi żmien li dejjem qiegħda tikber. U inti taf il-fatturi għal-politika ekonomika u soċjali f'dak li għandu xaqsam il-sistemi ta' sigurtà soċjali dawn u maffariet li għandhom imorru flimkien forsi tista' semmi ċertu miżuri konkreti ta' kif inti beħsibek flimkien mal-Kummissjoni Ewropea tieħu ħsieb il-bidla demografika u solf il-problemi u dwar sistema ta' pensjonijiet sostenibbli u waħda li tista' E, tkun iktar e, tajba fil-futur imbiet. Għandek xi proposti? Iva, grazzi, aziz kollega. Jekk aħna fl-Ewropa fl-Ewropa nitkellmu fuq l-innovazzjoni huwa importanti ħafna illi aħna mhux biss nitkellmu fuq ir-riċerka u fuq l-iżvilupp. u illi aħna raraw illi konna aktar riċerka u żvilupp sabiex naħsbu f-servizzi oħrajn, naħsbu f-opportunitajiet oħrajn u modi metodi innovativi ta' kif aħna nistaw nerbu il-problem li għanna palissa f-soċieta. Intom tafu illi diġa sib li jgħati maċina f'dik id-direzzjoni, pero jena nafu li fċertu pajizi situazzjoni għada diffiċli ħafna. Però mhuwiex iċtar twist, naħseb illi għandu jisir xi ħaġa din għandha tkun priorita anke f'dak li għandu x'jaqsam l-innovazzjoni Ewropea. noħol noħolqu pjattaformi ħalli bekk nitkellmu fuq din il-kwestjoni, aħna ma nistgħux naqilbu lura il-demografija, ma nistawx il-, l-izvilup nerġaw l-ura, pero jena naħseb illi rridu nifukaw minflok fuq l-edukazzjoni, fuq il-taħriċ, kif nistaw nużaw dawn l-odda sabiex insaħħu s-soċjetà tagħna ħalli nerbu problemi tal-bidla demografika. Aħna nixtiequ illi naqdu l-azzjoni tagħna però ħajkolli bżonn niġbor iktar informazzjoni, rid ikollna iktar metodi ħalli bekk kulħadd ikun jista' jkollu informazzjoni iktar tajba, iktar informazzjoni in ġenerali u iktar aċċess għal programmi ta' teħriġ ħalli bekk il-mezzi li aħna d-dispożizzjoni tagħna jistgħu jintużaw anka sabiex nagħtu iktar eh, possibiltajiet ta' kura lil dawn in-nies u dwar il-leġiżlazzjoni jiena naħseb li ma tantx hemm wis iktar li jistgħu nagħmlu, però nistgħu noħorġu bis-suġġerimenti tagħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea li l-Istati Membri naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna u għandna nkunu attivi f'dawn l-oqsma kollha. Grazzi ħafna sanna fissem il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali il-kollega onorevol. Iva, grazzi ħafna Inti taf li din hija problema f'ħafna stati membri, problema tal-bidla demografika u naħseb illi il-proġetti iżbieħ mhux biss huma ħajjejnu nasolvu l-problemi iżda l-infrastruttura għandna bżonna issa dwar il-sistema ta' eh, edukazzjoni u edukazzjoni u kol ta' taħriċ fil-kumpaniji stess, xtip ta' strumenti inti bessi bek toħroġ b'mod konkret. Taħseb li l-problema tal-qatt tista' tineleb permezz ta' jekk taħseb li jista' jkun hemm tal kooperazzjoni bejn il- kumpaniji bejn settur privat ġifiri settur pubbliku ħalli bekk ikonna popolazzjoni iktar imħarġa u iktar bil-ħiliet li għanna bżon aħna fis-soċjetà tal-lum, x'tip ta' mekkanizmi inti beħsi bekk timplementa ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibqgħu mexjin fid-direzzjoni ta' iktar opportunitajiet ta' xogħol u edukazzjoni ta' ħriġ aħjar. Grazzi. Mvraw, eh, mvraw, ik ben er van bewust dat eh, vormen van Grazzi ħafna. Jiena naf x'inhija il-problema f'dak li għandu xieqsam l-arranġamenti ta' taħriġ, edukazzjoni u anka edukazzjoni u taħriġ fuq il posta tax-xogħol. Aħna nafu li dawk li jkunu mħarġa fuq il posta tax-xogħol stess jistgħu jkunu ktar flessibbli ħalibbek għan kun nistaw nsolvu l-problema tal-qat. Aħna nafu li hemm daqsxejn ta' problema minħabba illi s-settur tal-edukazzjoni u s-settur tax-xogħol m'hemmx rabta ċara bejnietom. Jiena naħseb li aħna nistgħu nappoġġaw l-responsabiltajiet tal-Istati membri hemm ċertu strumenti li jistgħu jużaw. Inti saqsejtna wkoll x'nistgħu nagħmlu x'tib taftejjem nistgħu nilqu aħna diġà ftehemna mal-partijiet interessati kollha sabiex ikollna skambju ta' opinjonijiet ħalli nisimgħu x'esperjenza huma kellhom minaħa tal-kumpaniji dwar traineeships, apprenticeships, dawn l-apprentistati dawn huma kollha affarijiet li aħna beħsibna nagħmlu. għanna ċertu indikaturi, pero jista' jkollna daqsxejn iktar informazzjoni wara iktar diskussjonijiet mal-partijiet interessati. U fil-litra tal-missjoni illi tana u batilna Sur Juncker, jiena nara li d-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni għandhom fidejhom portafolli differenti sadwar l-edukazzjoni taħriġ u l-edukazzjoni għall-adulti. Dawn huma oqsma illi ħajkunu koperti mid-Direttorat Ġenerali tax-xogħol naħseb li dan huwa fattur pożittiv li jista' jenna sabiex aħna nippromovu aħjar din ir-rabta li kellimtkom dwar ġifir rabta bejn il-qasam tax-xogħol qasam tal-edukazzjoni anka il-proġett u l-programm Erasmus Plus jekk aħna din nitkellmu fuq skambji ta' natura transkonfinali. għallima lecturers dawk li edin jorganizzaw anka korsijiet, korsijiet għal gruppi kbar. Hemm ħafna programmi ta' skambju li diġa jeżistu u li għandhom jintużaw. Id-Direttura Ġenerali tax xogħol jista' jenna ħafna fuq dan. Grazzi ħafna. Grazzi, nadi l-mikrofon l-Renata Weber mill-PPM. Thank you very much, Chair. Okay. Grazzi, President, Kummissarju nominata jena vera prezzajt l istarrija li inti għamilt fuq ċaqli eberu tal-nis fl-Unjoni Ewropea u l-mobilta tax-xogħol. Jena naqbel miegħek li jena bżonn li kolna taħriġ ieħor taħriġ vokazzjonali għalli bekken kunu nistgħu inlaqgħu ħafna kħjar mal- Nuqqas ħiliet li janna fl-ekonomija tagħna, il-mistoqsija tiegħi Inti, inti fl-Europa, fil-Komunizjoni Ewropea, kem sepp li tista' tmur e, kem sepp e, li tista' tagħmel progress sabiex e, tbiddel il-kurrikula il-taħriġ vokazzjonali tal Lima tul il-ħajja. Inti x'tista' tagħmel f'dan ir-rigward? Grazzi, grazzi ħafna Sinjura Webem. li nimponi fuq l-istati membri dan ħajkun diffiċli għax ma nasibx li għanna l-kompetenza li nideċidu dwar il-kurrikulum. L-edukazzjoni taħt l-istati membri u reġjuni ma nistaw nikkooperaw, niġbu l-informazzjoni u rridu namlu dan specialment għall-edukazzjoni teknika u vokazzjonali. X'nistgħu nofru l-ewwel qabel kollox nistgħu niġbu l-informazzjoni fl-istati membri differenti u nistgħu aħna nissiguraw li informazzjoni tingħadda lill-istati membri l-oħra dan il-mod nistgħu aħna nassiguraw li dawk li jfasslu il-kurrikula mbagħad ehm, jitalmu n xulxin. Forsi dan l-approċċ ma jidhirx li huwa wieħed b'saħħtu ħafna, imma din għal divizjoni tal-ħidmiet għax ehm, Dan ja taħt eh, l-istati membri jridu naċċertaw li jikoperaw u li nistgħu nikontribwixxu ovvjament fil-kuntest ta' ġbir tad-data li nistgħu nagħmlu wkoll nistgħu nikontribwixxu wkoll sabiex ikollna rikonoxximent tal-kwalifiki eh, għanna rikonoxximent -re ta' l-edukazzjoni ta' dawk li qed jitlu fi professjonijiet regolati qed naħdmu fuq smoħra wkoll xi ħaġa li nistgħu nifukaw fuqha, xi ħaġa li nistgħu napplikaw b'mod iktar id-dettaljat nistgħu aħna nassiguraw li dawk ċejjin ehm, minn xtib ta' apprenditorjat mill-skejjel u dawk li għandhom taħriġ informali u kol għanna għam iktar valur u rridu u kol naraw li għanna tranzizjoni aħjar mill-edukazzjoni u taħriġ għas-suq tax-xogħol u rridu wkoll naraw li għandna iktar mobilta Sinjura Garcia Perez li qed tirrappreżenta l-Kumitat eh, FAM u Kumitat għal l-Edukazzjoni Taħriġ. Grazzi ħafna. Mela l-mainstreaming ta' sessi il-prinċipju ta' egolanza jagħmlu parti fundamentali tal-politika Ewropea ma' forsi fil-portofol tiegħek ukoll hemm iktar minn 16% ta' diskrepranza tal- salari bejn in-nisa u l-irġill. L-nisa jirċivu 39% nqas mill irġiel u n-nisa din friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali naħseb li hemmhekk wa vera importanti li tindirizza l-miżuri li jistgħu jitresqu sabiex aħna nelbu l-problemi. Inti taħseb li għanna bżonnhom għanna bżon li jkollna miżuri leġislattivi sabiex innaqsu d diskrepanzi li jeżistu U aħna kif nistgħu ninkludu l-irġiel, speċjalment il-kummissarijiet tiegħek eh, il-kollegi tiegħek li huma irġiel sabiex niġġieldu għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi ħafna, grazzi nixtieq nibda billi il-wieġeb għall-aħħar mistoqsija li inti għamilt tiġifieri kemm jekk aħna nisa jew irġiel fil-kummissjoni dejjem se nassiguraw li hemm trattament indaqs fl-Europa dan huwa dritt speċjalment għal eh, salarjin daqs għax xogħol indaqs dan hija fi artiklu naħseb 119 tal-artiklu tarro u Ruma eh, fejn hemm miktub eh, salarjin daqs għax xogħol indaqs. Aħna nistgħu naddattaw għad leġislazzjoni addizzjonali għandi dubitija jekk dan jista' jsir permezz l iktar leġislazzjoni, imma s-salarji rridu jkunu iktar trasparenti, l-paga trid tkun iktar trasparenti, naraw eh, kemm qed jagħmlu l-irġiel, il-nisa, mhux bħala individwi imma bħala gruppi fi kumpaniji differenti. Irridu aħna nassiguraw li l-leġislazzjoni tiġi applikata l-leġislazzjoni eh, teżisti diġà rridu nsibu mezz intelligenti ta' kif nistgħu aħna napplikawa. Salarji indaqs għax xogħol indaqs. Qed nitkellmu dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fuq is-suq tax-xogħol irridu naħdmu fuq din il-parteċipazzjoni ħafna iktar nisa li jaħdmu part-time, hemm ħafna iktar nisa li jieħdu iktar leaf, hemm ħafna nisa li jieħdu pawza mill-karriera tagħhom sabiex jieħdu ħsieb eh, membri tal-familja, jitilqu mix-xogħol qabel, hemm ħafna diskriminazzjoni dwar l-età meta persuna toħroġ fuq pensjoni u għanna regoli aħna dwar il-parteċipazzjoni, rridu aħna siguraw li n-nisa jistaw jipparteċipaw, rridu aħna serġaw li jem servizzi għal-kura ta' tfal, rridu naċertaw li jem min jista jieħuħsib il-qraba. U rridu aħna naħħun dawn l-ostakli li jen-nisa tisibu u d-dimum, għalli bekk ikunu jistaw jipparteċipaw biskieħ għat trid issir iktar diskussjoni, iktar kooperazzjoni, imma xi ħaġa trid issir grazzi ħafna Konstanz Grippe li qed eh, tirrappreżenta l-PPE u l-Kumitat FAM. Fidejk, grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju nominat. Jina kont ferm kuntenta meta smajt il-tweġiba tijak għal-mistoqsija li saritilna mill-kollega li tkelmet qabli u rajt ir-rieda tijak li s-saxħax l-ugwaljanza bejn is-sessi. Jek tiġi konfermata inti tixtieq tara iktar ugwaljanza bejn s sessi fl-istati membri kollha, inti tixtieq tiġi les kontra l-diskrepanza fis-salari kif ukoll id-diskrepanza fil-pensjonijiet. Dan huwa skandlu. Aħna ħadna nota ta' rida tijak, aħna nixtiequ nitolbuk sa biex tagħmel segwitu tkompli eh, tieħu azzjoni fuq dawn it-tweġibijiet. Dan huwa tħassib vera eh, reali għal ħafna miċ-ċittadini tagħna. X'inizjattivi speċifiċi qed tikkunsidra li tista' tnieddi flimkien mal-kollega tiegħek responsabbli għall-egwaljanza bejn is-sessi ħalli bekk tista' tħeġġeġ lill-istati membri sabiex jinfurzaw leġislazzjoni li diġà teżisti. Grazzi ħafna, grazzi. miżuri speċifiċi sabiex aħna naċertaw li l-leġislazzjoni eżistenti tiġi applikata mela rridu naraw x'inhu għaddej. Rridu nieħdu stampa ċara ta' sitwazzjoni u l-qada twali fl-istati membri individwali. Jekk qed naraw li l-istati membri mhux qed iħarsu regoli jekk il-leġislazzjoni mhux qed tiġi infurzata, mela mbagħad se jkollna bżonn Naċċertaw li l-istati membrija jatu ta' potenzjali sabiex jisolvu l-kwistjoni ma jistax ikollna aħna diskriminazzjoni bejn is-sessi. U dwar in-nisa l-irġil fil kummissjoni jiena kont ferm kontenta meta Jean Claude Juncker, il-President elett tal kummissjoni qal li xta eh, li eh, kif kellu iktar nisa fil-Kummissjoni tiegħu mhux biss għax il-Parlament Ewropew talab għal dan u jekk le il-Parlament ma kienx jajtiva l kummissjoni imma huwa jaħseb li dan huwa vera importanti aħna ninsabu fil-21 seklu meta nisa u fejn in-nisa għandhom rwol x'jaqdu u um, dan huwa rifless fin-numru ta' kummissarji nisa u il-Kummissjoni vera temmen f'din il-kawza u um, dana naħseb japplika wkoll għall-kummissarji l-oħra fil-qasam tal-impjeg u sigurtà soċjali se naħdem flimkien mal-kollega tiegħi rridu naħdmu u eh, naċċertaw li l-ugwaljanza issir realtà. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-Elena Gentile mis-Soċjalisti. Grazzi ħafna, grazzi President, Iva anka jiena nixtieq uh, nifraħ lill-Onorevoli Tisin il-Kummissar nominata u l-politiki mena ta' austerita Iva dawna kellhom effetti devastanti il rata ta' qat li żdiedet ħafna u s-servizzi soċjali li ġew iżarmati bi tieħ fil-benefiċċji soċjali u din is-sitwazzjoni mhux aċċettabbli rridu aħna ntejbu rridu nsaħħu in-networks ta' sigurtà soċjali il-programmi ta' appoġġ pubbliku sabiex nigarantixxu li ħadd ma jitħalla barra jew lurel Honorable Tissin, l-impentijak sabiex ikun hemm legali Ewropo li jista' jagħmel real ta' e, tip ta' protezzjoni soċjali li tigarantixxi l-aċċess universali għal prodotti u s-servizzi pubbliċi u affas legali Ewropew għas salarji minimi bl-ambitu li jkun hemm salarji dinjitużi għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, grazzi għal dik il-mistoqsija ferm importanti. Mela, jekk se naħdem lejn affas soċjali, xira iva. Għanna trattat, trattat eh, li jigwidana, għanna u koll il-program ta' Sur Junke li eh, għal-bazi eh, konferma tiegħu mill-Parlament Ewropew iva ekonomija ta' suq iva, Su iva, talba provvista iva imma irrid is l-aspetti soċjali rridu naċċertaw l-affarijiet ikunu sostenibbli u rridu wkoll naċċertaw li hemm kompetizzjoni biex noħol u tkabbiru l-impjiegi ġifieri dawn huma l-ħidmiet tagħna. Issa se jkollna aħna se jkollna qafas legali Ewropew se ngħidu aħna li dan huwa l-qafas li l-istati membri kollha jridu jikkonformaw miegħu ma naħsibx li għandna jkollna strument wieħed biss, imma l-istrumenti differenti li għandna u l-politik kollha li għandna fit-trattat ti li rridu naqblu fuq standards minimi fil kuntest tas-suq tax-xogħol u r-rakkomandazzjoni tal-istati membri sabiex naċċertaw li hemm sostenibilità dan ukoll rridu jintużaw u jiena iva se nassigura li dawna jisiru r-realtà Is-salari minimi, il-paga minima, Iva. Għadna ma diskusajna xejn dwar dan. Din il-paga minima trid teżisti fil-Istati Membri kollha, din l-opinjoni wkoll tal-President elett tagħna. Imma madana kollu ma nistawx nimponu għadi artiklu 153 jgħid li aħna m'għandniex il-kompetenza li nirrikaw fuq salari imma nistgħu nipproponu peress li l-paga minima taqdir wol importanti għadak dak li għandu xaqsam mal-kompetizzjoni ġusta bejn l-istati membri. L-istati membri għandhom kompetenza u ma jistaw jamlu dak li għandhom bżon jamlu u dawk l-istati membri li ma għamlu xek ma nistaw xaħna nimponu l-affarijiet għax ma taqax taħt il-kompetenza tagħna. Grazzi ħafna Rena, mill-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna, grazzi Signora President, nixtieq nilqa' hawnhekk fosta, senjura Tyson. Mindu feċċet il-krisi fl-2008 rajna ħafna dumping soċjali u ambientali, rajna xi 16 kumpanija li ġew strutturati mill-ġdid u għaluf ta' li tilfu l-impjeg tagħhom irridu aħna nagħtu daqqa tit lil um, dawk li għeddin f'diffikultà hemm il-liġi Renov uh, fil-Belġu wkoll inti naħseb konxja tagħha u kien hemm ukoll uh, sejħa l-konsultazzjoni mal-ħaddiema il-pjan uh, tar-ristrutturar il-mistoqsija tijak, inti l-lesta li toħroġ bi proposta għal direttiva għafas pala tweġiba għal din talba inti kif tista tħares aħjar il- l-industrija ta' manifatturar fl-Ewropa li qed toħloq eh, l-postijiet ta' xogħol imma qed dbati minn dan id-dumping. Grazzi ħafna Sinjor Rena, jiva strutturar mill-ġdid xi ħaġa li hija ilha dejja u ħatkompli kompli għaddej ukoll u aħna għanna bżon naddattaw ruħna fuq kull livell minn micro sa macro flimkien man negozju kulħadd li jkun involut fi reġun partikolari irid jiġi mħeġġeġ irid ikun preparat għal kull tip ta' struttural mirġdid jekk persuna titlef xogħla mela mbagħad ikun possibbli li, li xol eh, xogħol ieħor ieħor jena taw il-possibilità li jitħarġu rridu u koll naraw xtibta xol ġdijt jista jiġi provdu xtibta strutturar mill ġdijt seħ kif is-soċjetà tista' tkun imħejjija l dawn il-possibilità. Jiena naħseb li l-aħjar approċċ huwa li inti trid tkun lestu preparata għal dawk l-affarijiet li jseħħu qabel ma jseħħu. U l-Kummissjoni ta' qabel iddeċidiet li ma tressaqx proposta leġislattiva imma rekomendazzjoni, aħna imma naħsbu li għandna bżonn naħdmu fuqhom dawn l-affarijiet impressjoni ġifiri li n-nisi jkunu mħejja għal bidla għal numru ta' smaħra fejn nistaw namlu iktar informazzjoni, konsultazzjoni tal-ħaddima per eżempju. Jina naħseb li rridu aħna namlu analizi ċara, rridu naraw jekk hemm bżonn li namlu iktar tibdiliet U rridu nħarsu lejn il-kunċetti bażiċi. Xiddu najdu meta nitkellmu dwar konsultazzjoni u un imbagħad meta jkollna stampa ċara nistgħu naraw jekk għandna nħejju ruħna struttura ġdid jew jekk għandni xi inresqu iktar leġislazzjoni. Rridu nistennew sakemm nirċievu r-riżultati tal-valutazzjoni u mbagħad nistgħu nieħdu id-deċiżjoni tagħna għalija. Grazzi ħafna Teris Komodini, Kakija. Grazzi ħafna Sinjora President, Komissarju nominata. Donna fost il-prioritajiet politiċi tagħha il-Kummissjoni qed iktar importanza bil ħolqien tal-impjigi u kabir. Inti kif se tkontribwixxi għal sistemi edukativi sabiex toħloq il-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, inti bħala komissarju kif se tikkontribwixxi għal mobilità taż-żgħażagħ għall-iżvilupp tal-ħiliet tagħhom u kif ukoll għal kemm għandhom opportunità jisibu posta xogħol. Umbat il-garanzija dwar iż żazax li ġinfassa speċikament sabiex eh, tiġilet kontra l-qat fossi iż imma nafu li biss żewġ stati membri qed jużaw il-fondi sissa, imma aħna mhux qed il-problema mhux id-disponibilità tal-fondi, imma l-użu vera bil-mod ta' dawn il-fondi mill-istati membri se jkun l-approċċ tiegħek sabiex t-solvi din is-sitwazzjoni. Grazzi. Thank you well, mevrouw. Ehm, onderwijs en eh, arbeidsmarkt meer. Grazie signora Kakija. Iva l-edukazzjoni, suq ta' xol u l-bżon li naqawom dina kwistjoni ferm kruċjali u għanna nifukaw fuqom dawna din il-kommissjoni. Rridu namlu ħafna iktar mill-passat huwa simboliku li il-kompetenza għal edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni tal-adulti din il kommissjoni il-kompetenza huwa qed taħt DG impjieg u dan ma punta tħassib l-edukazzjon għandha x'taqsam mas-suq tax-xogħol u rridu aħna inżommu dana quddiem għajnejna. Aħna nafu, nafu li hemm xi nies involuti fl-edukazzjoni li ma tantx huma ħerqana u ma tgħidu li l-edukazzjoni xi ħaġa separata madwar taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni tal-adulti rridu aħna nassiguraw li hemm rabta aħjar ma' suq tax-xogħol u jiena naħseb li jekk mela nbidlu u nresqu l-affarijiet eh, taħt DG Impig irridu naċċertaw li hemm iktar arfin iva il-fondi Il-bidu kien daqxejn bil mot er, tajna l-opportunità l istati membri sabiex u programmi diġa rċevejna xi ħaġa mill-Italja, minn Franza, jiena naħseb li l u wkoll, l-Esta wkoll u Spanja tresqet programm imma dana issa rridu jkomplu jaħdmu fuqu u hemm il-programmi ta' azzjoni li għadhom għaddejjin nippruvaw nagħmlu streamlining tagħhom u ovvjament se nagħmlu l-almu tagħna sabiex aħna nissiguraw li l-budget li huwa disponibbli għal perjodu ta' programmar li miss ħajintuża u ħajintuża b'mod effettiv sabiex nkunu nistgħu naċċertaw li jkollna l-bidla strutturali Maria Rodriguez għall-SND. dan is-smieħ daqt se jintem u Sinjura Tyson għanna bżonn li kolna impenji ċari minn għandek aħna ċerti li il-Kummissjoni Ewropeja li jmissa tiġi ġudikata fuq il-ħila tagħha li tnaqqas il-qat, il-qat fost iż-żazax sabiex tnaqqas il-faqar u l-faqar fost it-tfal u sabiex tikkontrolla id-dumping soċjali. Aħna nemnu li inti trid tiġġielet għalhekk għal politika ekonomika li tappoġġa inti trid tiġġielet għal l-anijiet soċjali iktar b'saħħithom fl-Istrateġija Ewropa 2020 fir-rakkomandazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż individwali fil-pakett tal-politika industrijali ta' investiment ukoll u li jkun hemm għanijiet soċjali iktar b'saħħithom fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja iż zona euro u għalhekk il-mistoqsija tiegħi Il-kollegi tijak il-viċi prezidenti, specialment Dob Dobrovski u um, Katenen, inti x'se titlob minn għandhom? Grazzi, aħna rridu nitolbu għal riżultati. Iva, Alex, sa fejk jista' jkun jrid ikollna aħna għanijiet li nistaw inkejluhom u rridu naraw li l-politika tagħna wassal għal xi riżultati. Il-mod kif ehm, Sur Juncker qed jantiċipa strutturar mill-ġdid għal il-kooperazzjoni bejn il-Kummissarji aħna mhux se naħdmu biss mingħajr weħedna mingħajr ma nħarsu lejn u mingħajr ma' niddiskutu mal-kummissarji l-oħra. Kull membru tal-Kummissjoni l-ġdida impenjata li tamelek jamelek u kif se nikkooperaw rridu nkunu nafu x'inhuwa il-programm tagħna. U missjoni tagħna li naċċertaw li nikkontribwixxu lejn politika li ħagġel u tejn li zazax jitlu fid-dinja tax-xogħol. Rritu ikun hemm strumenti differenti meta niġu biex nitkellmu dwar is-semestru Ewropew u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja jiena se nitkellem u nitħaddet ma' viċi President Messur Moskovici u eh, rridu nħarsu lejn l-indikaturi li sissa kienu sekondari u aħna dawn l-indikaturi soċjali għan għom fi analiżi iktar dettaljata u dawn għom u ukoll rekomendazzjoni tal kull pajjiż individwali. Jiena naħseb li dan huwa l-impenn u l-iktar importanti jena nista nassigurak li l-intenzjoni da mek li jena naħdem fl-imkien ma l-istati membri jena se naċċerta li melek. Grazzi ħafna. Se naddi l-mikrofonu l-Sabin Verhegen għal PPE u għal Kumitat Kulturali Kummissarju nominata. Dawk l-istati membri li jintroduċew sistemi ta' taħriġ vokazzjonali ta' spiss ikollhom livelli vera baxi ta' għad fost iż-żazax għalkemm eh, iva mhux id idea tajba li eh, nikkupjaw l-idea tal-istati membri kollha għalkemm ikollhom suċċess minħabba sistemi edukattivi differenti li għandhom. Imma minħabba eh, li nafu li hemm rabta b'saħħitha bejn il- it-naqis tal-qat fost iż-żazax u t-taħriġ vokazzjonali li nasib li tajjeb li nikkonsidrawhom dawna. Inti ħat applikam u ħatara fejn taħdem li l-pratika b'mod tajjeb fl-Unjoni Ewropea tapplika bħala eżempju u waċċin huma l-pjanijiet tiegħek dwar l-edukazzjoni mhux formali, pereżempju fil- program Grundvik bi budget zaħir u inti kif se tippromovi l-edukazzjoni fost l-adulti u l-izvilup ta' soft skills li jiġu appoġġati ħafna mill-Fond Soċjali Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna s-sistema ta' edukazzjoni doppja diġa diskutejnija dan huwa strument importanti, dan huwa metodu li l-koll kemm aħna nafu li wera r-riżultati ferm tajbin huwa effettiv. Iva dana u koll jien nis jitlu fis-suq tax-xogħol dawn jagħtu edukazzjoni tajba taħriġ tajjeb u dan jagħti aċċess is-suq tax-xogħol kif inti stess qed għandna sitwazzjoni differenti fl-istati membri differenti, ma nistgħux nadostaw skema waħda l-istati membri kollha, ma nistgħu nitalmu minn xulxin. U jiena naħseb li fil-programm Erasmus Iva huwa importanti li ikollna aħna edukazzjoni vokazzjonali u edukazzjoni tal-adulti għalli bekk nużaw dawn il-fondi biex nasiguraw li eh, l-imsiħba differenti mill-pajizi differenti jistow jiltaw, jajdu kif huma qed jorganizzaw l-affarijiet kif jaħdmu fuq ir-reklutaċ tal-allima x'inhuma l-aspetti pozittivi x'inhuma id-djufijiet u tajjeb li l-istati membri jiġu mħedġa sabiex jinnovaw. Naħseb li jirridu aħna ninvestu il-flus dan huwa vera importanti, dan huwa investiment importanti, mhux qed nitkellmu biss eh, dwar fat li naraw kif qed isiru l-affarijiet fi stat membru daqshekk, dan jista' jkun utli ħafna u jiena favur ħafna dan it-tip ta' edukazzjoni. Ilna nafu li dina formula tajba, ma dawki il-pajjiżi li mhux qed japplikaw il-forma rridu raraw kif se taħdem u rridu nadattaw l-istrutturi tagħna sabiex dawna nadattaw dwar l-edukazzjoni tal-adulti għandna problema bejn għasta ta' inizjattiva għandna l-budgets imma il-flus mhux qed jintefa'. għandna ftit nies biss eh, li qegħdin fil-edukazzjoni tal-adulti għandna mira ta' 15% imma kull manna 10% rridu naraw għalfejn hemm l-ostakli rridu naraw kif nistgħu nħeġġu l-istati membri sabiex dawna jkollhom iktar edukazzjoni tal-adulti, iktar edukazzjoni li jkun hemm aċċess għalija. U issa se il-mikrofonu l Veronika Loper bħala l-aħħar kellima mill-grupp tal-PPE. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President, Sinjura Tyson. Pala mela l-axħar kellima għal-grupp tijaj jina b'mod publiku nixxiq najt li vera nilqa l-prezenza tija kawnek f'dan f'din il-laqa inti um, inti tafhom sew il-kwistjonijiet u inti lesta li tiġilet għal dawk id-dirtijiet ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli, inti ħata ċerta li għanerġaw um, uh, nieħdu triqiet tajba lejn l-istrateġija 2020 għalli bekk Nistgħu naddu għall-ekonomija iktar sostenibli kif intijiet fil-bidu jiena ferm kuntenta li inti tkellimt dwar dimensjoni iktar soċjali għal-semestru Ewropew. Aħna nixtiequ naqsu l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-qat. Għalhekk għandi żewġ mistoqsijiet jiena għalik. X'miżuri tista' tipproponi sabiex isasaħ il-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja l-Att Ewropew fuq eh, l-aċċess għal dawk in-nies b'diżabilità. Dan huwa għadwet jiġi jiġi tiġi jiġifieri x'inhu mal-pjanijiet tiegħek sabiex tħaffef dawn l-inizjattivi. Grazzi ħafna. Grazzi għal dik il-mistoqsija li dan il-semestru Ewropew namlu iktar soċjali jew natuħ dimensjoni iktar soċjali. Jiena kemm il-darba ntenni l-punt li ixtiequ nimlu l dan irridu aħna naraw li għandna l-indikaturi soċjali it-tajba rridu aħna natu iktar importanza lil dawn l-indikaturi soċjali flimkien ma dawk ekonomiċi u rridu namlu xi ħaġa bihom mhux biżejjed li nafu x'inhu għaddej le rridu nieħdu azzjoni Umbat irridu daħlu is-sejbit tagħna fi rekomendazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż nistgħu nagħmlu dan is-sistem estru iktar soċjali billi ninvolvu l-imsieba soċjali mill-bidu ġifieri minn meta jkollna il- l-istħarriċa annwali tgarret kabbir u dak dwar l-impjeg u hekk kif nimxu lejn ir-rekomendazzjonijiet tal kull pajjiż individwali rritu aħna ndaħlu u naċċertaw l-involviment tal-imsieħba soċjali l-istati membri u koll rridu jħossu ruħom li huma s-sidien ta' dan il-proċess u rridu aħna nissimmaw u koll ħafniktar li xurxin dwar nis disabilta u l ħtieġa li kollna leġislazzjoni speċifika jena konxja tal-fat li eh, hemm talba għalija kien hemm tibta inizjattiva ta' ċittadini qabel ma nħolqot eh, uffiċjalment uh, il-Kummissjoni tistudja l-kwistjoni naf li servizzi qed jippjanaw xaħġa ħaġa. Jiena vera ħerqana li najt nara din il-proposta ġalla darba tkun disponibli proposta mbagħad se u qudiem il-Parlament u nistgħu niddiskutu l-aċċess jew iktar aċċess għal persuni b'diżabilità u li noħolqu tip ta' suq interna li jom ġifiri għal prodotti servizzi u għanna nassiguraw li jkunu jistgħu jieħdu prodotti irħas u iktar innovativa xiek ikolna suq intern jew aħjar ikolna iktar kompetizzjoni u iktar possibilità ta' innovazzjoni u dana jisekun ta' beneficju għan nies b'diżabilità. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja l-membri kollha ta' dan il-Kumitat kif ukoll tal-Kumitat l-oħra li ħejjew għal dan is-smigħ li ilhom jifformulaw il-mistoqsijiet, dawn il-mistoqsijiet kienu vera interessanti. Issa nixtieq nistieden il-kummissarju nominata sa biex tamil stqarrija sira ta' illu xi erba' jew ħames minuti. U tista' taj dawk l-affarijiet kollha li ma ġejtx permessa tajdhom meta kellek bżonn twieġeb għal mistoqsijiet komplikati fi uh, żewġ minuti miss. Għalhekk uh, jekk jogħġbok Sinjura Tyson, inti għalhekk uh, tista' tala' dan is-smieħ.